u prezentarna l-programm tal-Presidenza Litwana. Ġifiri, Aziz, eh, Ministru, nixtieq ak f'dan il-Kumitat tat-Trasport. Nishtiq eh, illi nejdlek illi aħna ħerqan illi naħdmu miegħek f'dawn is sitturi li ġejjin u nistiq niksa biex tindirizza dan il-kumitati kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Membri. Huwa verament pjaċir kbir għalija u privileġġ sabiex e, jina fil-fat nidulkom li nħu gos li għet nkunaw u reprezentalkom l-projetajiet tal-Presidenza Litwana. Aħna vera gburin dak il-rnexxilna namlu f'pajjiżna f'dawn l-ħar 23 sena ta' indipendenza aħna qed inħossu il-pis ta' responsabilità. Issa fis-sessin aħna naħsbu li fil-fatt wasalna għal moment fejn aħna nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol. U fis-sitxu li ġejjin, aħna ħanifukaw fuq diskussjonijiet kostruttivi mal istituzzjonijiet Ewropej, mal istati membri, ħalli aħna nsibu soluzzjonijiet prattiċi u bekk aħna naslu għal riżultati tangibli u naraw li noffru ċertu benefiċċji ċittadini Ewropej. Jiena nixti ngħidulkom li qed nieħu gost li qed ittuni din l-opportunità sabiex ngħidulkom x'ħajkunu l-prijoritajiet tal-Presidenza Litwana u fl-istessin nixtieq diskuti ma'kom l-iktar kwistjonijiet importanti li ħajkunu diskussi minnaħat tal komitat ta'kom fis sitxur li ġejjin. Jina naħseb ukoll li din il-laqgħa importanti sabiex bekk aħna nistabilixxu il-bażi tal-kooperazzjoni bejn il-Kunsill tal-Ministri u l-Parlament Ewropew fil-qasam ta' trasport u turizmu. Il-kooperazzjoni hija importanti ħafna sabiex il-proġett Ewropew kollu suċċess u nixtieq nispjegalkom għalfejn qed ngħidilkom dan. L-ewwel nett, l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tieħu azzjoni b'ċertu deċiżjonijiet importanti minkejja l-kriżi aħna minna tal litwani ħan iffokaw fuq miżuri li huma maħsuba li kabru l-ekonomija, jissaħħu s-suq internu, jiżguraw li jkunna stabilta finanzjarja kif ukoll insaħħu il-laqda monetarja u ekonomika. Fis-sassin jina nixtieq ngħidulkom ukoll li issa aħna li qegħdin noqorbu lejn l-elezzjonijiet parlamentari tal-Europa fil-fatt fis-sena d-dieħla, sena 2014, aħna kważi ħantemmu il-ċiklu leġislattiv u matul presidenza Litwana intom suppost ħat konkludu l-iktar l-ikbar ammont ta' proposti leġislattivi ħalli bekk ċittadini Ewropej ikun jistgħu jerġgħu kollom l-opportunità sabiex ikkonfermaw il-mandat leġislattiv tagħkom. Aħna nafu illi fil-fatt x'numa il-prijoritajiet tagħna u aħna rridu naraw illi naqogħdu attenti għal din is-sitwazzjoni. Aħna naħsbu li minkejja li rridu naqodu attenti ħalli naraw x'inhi s-sitwazzjoni ġdida, aħna rridu niskuraw li l-azzjonijiet li ħajjittieħdu jistgħu jwaslu sabiex l-Unjoni Ewropea taħdem mod tajjeb. Iċ-ċittadini Ewropej qegħdin iħarsu lejn dak li aħna din namlu, għedin jġudikawna, għedin jistennew minn għanna ċertu riżultati. U aħna konna wedna illi fil-fat ħanżommu mal dak illi konna edna fil-bidu. Aħna matul prezidenza tagħna ħanipruvaw niffukaw kemm jista' jkun sabiex nilħu ir-riżultati. U eh, fuq dan liktar li ħan ikkonċentraw, naħseb illi kullħat ħajġudika kemm aħna ħankun effiċenti jew lew. Jiena naħseb illi komunikazzjoni tajba mal parlament Ewropew ħadd tkun fil-qalba ta' dak kollu li aħna bessibna namlu. Ġifiri aħna fil-periodu tħejja tal-Presidenza tagħna provajna nsaħħu relazzjonijiet tagħna magħkom mal-Parlament Ewropew kellna ħafna skambji bejn bejnietna magħkom milli verament kienu sirja wenuna sabiex aħna ikon iktar kuntatt magħkom nifmu aħjar perspettiva tal-parlament u anke nħejju ruħna għax-xogħol tagħna li kellu jibda mill ewwel tal-ulju. Jina nittama illi l-kooperazzjoni tagħna ħad kompli tissaħħa matul ix-xhur li ġejjin u nixtieq illi nirringrazzja l-Presidenza Irlandiża li kienu qabilna. Is-Sur Leo Varadkar u t-tim tiegħu verament ħadmu tajjeb bħala kollegi u verament kellhom prezidenza illi kienet immarkata b'affarijiet illi kienu jusa bħala suċċess U jiena naħseb li dwar il-prioritajiet li aħna nistabilixxu fis-settur ta' trasport għal dawn is-settur li ġejjin, fil-fatt jiena stabilixxejthom wara li tkellimt miegħek, Sur President. Inti flimkien mal-kollegi tiegħek f'dan il-kumitat tirrappreżentaw ħafna tarif u esperjenza dwar kwistjoni li għandhom xaqsma trasport fl-Unjoni Ewropea Il-laqa tagħna kienet sirja, kienet opportunità sabiex aħna nitalmu daqsxejn iktar dwar dejja ġodda u tħassib eh, illi għandkom bħalissa u nixtieq illi nserħilkom raskom illi zgur illi aħna biħsibna illi nkomplu għaddejm daw diskussjonijiet magħkom bl-iktar mod kostruttiv. Issa, apparti minn hekk aħna rajna li l-sur li ovarat kar meta kienet jindirizza l-komitat eh, xar li għadda u tkellem fuq l-linji gwida għal netwerk Ewropew eh, ta' trasport. U uh, Aparti minn hekk li inti fl-omkien mal-survarat kar tal-Presidenza Irlandiża mtu minn sabiex il-proposti jkunu implementati u sabiex aħna nżommu malani tal-Presidenza tagħna ġifri aħna jkollna Europa kredibbli u miftuħa u dejjem tibqa' tikber aħna deċidejna niffukaw fuq l izvilup ta' teknoloġiji ġodda u illi naraw illi fil-fatt aħna naraw li jkollna netwerk ta' infrastruttura pożittiv u anka il-qasam tal-infrastruttura l-għandu xaqsam mas sigurta fuq toro u tal-vetturi u anka ftejn bejn l unjoni Ewropea u pajizi terzi. Mela permettu li nidiskuti daqsxejn iktar fid dettall dawn is-suġġetti aħna bessibna nadottaw approċċ ġenerali fuq l-infrastruttura alternattiva tal-fuel bilan li aħna naqsu dipendenza tagħna fuq iż-żejt ħalli bekk aħna jkollna ambjent iktar nadif u nżidu l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Apparti minn hekk aħna qed bessibna nippruvaw nilqu ftehim fuq approċċ komuni dwar regolament tal-sistema tan navigazzjoni l-Aġenzija ta' din eh, eh, navigazzjoni permezz tas satellita ħalli bekk aħna jkun iktar eh, sistema normalizzata fl-Ewropa. Il-pakket ta' trasport huwa importanti ħafna speċjalment għal dak li għandu xaqsam ma' trasport fuq l-art, li huwa maħsub li iżid l-effiċenza u l-kompetittività tas-settur tal-ferrovija u naħseb li dan jista' jagħti kontribut kbir sabiex aħna noħolqu zona ta' trasport Ewropea. Aparti minn hekk aħna ħankomplu diskussjonijiet fuq il-parti teknika tal-pakkett u aħna ħankomplu naraw li konna approċċ ġenerali fuq il-pakket tal-ferrovija Ewropew. Aħna xtaqna wkoll li namlu progress fuq eh, il-regolament tal-Aġenzija tal-Ferroviji u fil-fatt aħna għadin immexxu seminar għanamlu il-lejla sess fejn aħna niddiskutu il-prospetti għal trasport tal-merkanzija transkonfinali. Jiena naf li ħajkun hemm xi membri minn dan il-kumitat li ħajtentu nħeġġeġkom sabiex tiġu biħġarkom. Issa, sabiex nitkellem fuq il-pakket ta' roadworthiness, jiena nixtieq li ninformakom li jiena naħseb li l-prospetti li aħna naħdmu flimkien fuq dan il-pakkettu li nilħu tajjim, naħseb li huma prospetti pjuttost tajbin. Nixtieq li nikkopera ehm, mar-rapporters tagħkom Is-Sur Kul, is-Sur Sahalova u s-Sur Tumas. Tumas. Il-Konsil fassal il-pożizzjoni tiegħu fuq dawn it-tlet proposti li jisabu fil-pakkett u il-Parlament għandu issa japprova il-pożizzjoni tiegħu dwar dawn il-pakketti ftehim fuq il-proposti tal- tal-ispezzjoni teknika kultant żmien kif ukoll testijiet fuq l vetturi u anka dokumenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi dawn huma kollha punti importanti li jistgħu waslu għal iktar standards ta' sigurta fil-sistema ta' trasport Ewropea speċjalment dik ta' fuq eh, it-toroq tagħna. Issa fil-qasam tal-avjazzjoni aħna nixtiequ nagħmlu progress dan il-Kunsill sabiex insaħħu drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru dwar l-informazzjoni l-għajnuna li tista' tingħatalhom meta jkunu qegħdin vjaġġaw kif ukoll li jingħata kompels kif suppost jekk ikun hemm xi vjaġġ li jkun ikkanċellat jew inkella persuna titħallex ma titħallix titla' abbord. Aħna besibna illi nikonkludu dan fil-Kunsil ta' Deċembru, aħna lesti li niftħu diskussjonijiet mal-Parlament dwar dan is-suġġett, minkejja l-fatt illi diskussjoni ewlenija dwar dan is-suġġett probabbli ssejma tul presidenza Griga. Aħna nixtiequ li nibdew diskussjonijiet magħkom dwar ir-regolament illi għanna bħalissa propost fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili. Aħna lesti illi naħdmu flimkien ma' Sinjura De Vejrak dwar dan il-fajl. Aħna nafu kemm din hija proposta importanti. Minħabba illi naħsbu li din tista' tiżgura li kunem hemm iktar sigurtà fil-qasam tal-vjaġġar blajru, aħna ħanistiednu l kollegi ministri oħrajn sabiex jadottaw id-deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-Joint Undertaking tas Cesar. Id-diskussjonijiet f'dan dan il-Kunsill dwar il-pakket Singles European Sky 2 dan ħajbdew fil-16 ta' settembru jina dakinar u koll ħajn norganizza laqa Vilnius informali għal-Ministru tat Trasport fejn ħan konna l-okkazjoni diskutu dan il-pakket ta' Single European Sky. Is-sur Kalla, se viċi President tal-Kummissjoni, wedna li attendi għal din il-qaw kol u aħna verament nixtiequ nselmu l-rapporter is-sur Jaċek Kraċik. Minħat għal Lekosok eh, jina nixtieq nisden kemm lilkom kif ukoll il-membri ta' dan il-kumitat sabiex tattendu għal dan l-avveniment. Issa fil-qassam ta' trasport maritmu, aħna ħan ippruvaw nilqu approċ ġenerali tal-Kunsill dwar ir-regolament dwar il-fondi multianwali tal-Aġenzija tas sigurta Maritma Ewropea. U aħna din nippruvaw naraw li konna attivitajiet ta' tħejja u speċjalment fil-każ ta' tniġġis minn ċertu installazzjonijiet tal-gass u żejt. Aħna jibna nadottaw dan il-ftejim, dan l-appoġġ ġenerali, fil konsil ta' Ottubru nibdew il-negozjati mal-Parlament Ewropew mill-iktar fis possibbli. Bil-għajnuna ta' Sur Taylor, naħseb li għana nistaw nilħu ftejim fuq il-fatt l-Aġenzija għandha tibqa' taħdem minn waqfin u dan nittamaw li aħna nibdew fis-sena 2014 aħna lesti li nibdew diskussjonijiet magħkom dwar it-tamir. Maritmu ħallibek aħna niskuraw li konna suq intern li jaħdem tajjeb fil-qasam tat-tamir fuq il-bastimenti u vapuri. Aħna nixtiequ li konna livell ta' sigurtà oli fil-bastimenti tagħna u anka li naqsu kemm jista' jkun tneġġis tal baħar Aħna lesti niddiskutu dan mal-Sinjora Padimata u anka Massur Rike, il-Viċi President tal-Kumitat. Aħna u koll din naraw illi nixtiequ nilqu progress dwar regolament dak li għandu xaqsam il-qafas tal-aċċess tas-suq dwar servizzi tal-portijiet u trasparenza finanzjara tal-portijiet ħalli bekk aħna nizguraw illi il-portijiet tal-ipra jistgħu fil-fatt imexxu il-flussi tal-merkanzija b'mod iktar effettiv fid-9 ta' Ottubru aħna ħanorganizzaw laqa tal-Ministru tat-Trasport fiħdan l-subija eh, tal-Vant ħalli bekk aħna ntejbu il-networks ta' infrastruttura, ntejbu koll l-interoperabilità ta' bejn il-networks ta' trasport. Din ħad tkun okkazjoni sabiex aħna niddiskutu il-rabtiet ta' networks ta' infrastruttura tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' dawk ta' sitt pajjiżi ġirien. Aħna beħsibna nidentifikaw il-proġetti ta' infrastruttura ħalli niprovdu l-iktar valur miżjud possibbli iżda għandna bżonn ukoll l-appoġġ tal-istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali. il riżultati ta' din il laqa ħadd jkunu preżentati matul il-laqgħa għolja ta' subija tal-Vant li ħadd inżamm Vilnius f'Novembru ta' din is-sena nishtiq u koll niprezentalkom prioritajiet fis settur tat turizmu Jiena jkolli ngħid li r-responsabilità għal dan is-settur fil-Litwanja fil-fatt huwa fidejn il- kollega tiegħi ministru tal-Ekonomija iżda xorta waħda jiena nixtieq nitkellem fis-smu it-turizmu wkoll huwa parti importanti mill-ekonomija tagħna li qiegħda toffri iktar opportunitajiet tax-xogħol u tħeġġeġ lin-nies ikollu jieħdu inizjattiva sabiex jiftħu kumpanija. Aħna nafu li it-kabbir fil-flussi tat-turizmu huwa importanti u aħna ħanippruvaw naraw li niġbdu iktar turisti lejn l-Ewropa. Flimkien mal-Kummissjoni Ewropea fi 17-18 ta' Ottubru f'Vilnius il-Litwanja ħa torganizza forum ta' turizmu Ewropew it-tnax wieħed fil-fatt li ħajkollu titlu ta' turizmu bħala fattur li jista' jgħin kabbir ekonomiku l-bidla soċjali u l-benessri għal kulħadd dan il-forum fil fatt ħajfoka fuq il-possibiltajiet ta' kooperazzjoni, ċertu sfidu problemi li għanna u l-opportunitajiet li nistgħu nsibu fis-settur kif ukoll ħan iddiskutu l-elementi għandu xaqsma t-taxxa kif ukoll l finanzjarja. L-Assoċjazzjoni tat Turizmu fil-Reġjun tal-Baħar Baltiku ħajfirmaw il-kodiċi tal-etika għat-turizmu, il-kodiċi globali, U dan eh, fil-fatt eh, ħajkun immexxi mill-Organizzazzjoni tat-Turiżmu tal-Ġnus Mawda u aħna rridu naraw kif ħanamlu l-Ewropa bħala waħda mill-iktar destinazzjonijiet importanti u turizmi Sur Simpson jen vera nħu għossi li jinti deċidejt li qed tipparteċipa f'dan il-forum u vera ħanħdu l għawk f'pajjiżna dan is suċċur l-ġejjin aħna ħan nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nurukom illi aħna nistgħu nkunu effiċjenti fix-xogħol u diskussjoni tagħna magħkom u li aħna nixtiequ li naħdmu b'mod attiv ħalli bekk aħna nsibu soluzzjonijiet tajbin. Aħna nafu illi s-suċċess tal- kostruzzjoni Ewropea għandhom jiddependu fuq id-dialogu informali u rispett tal-regoli formali ta' impen bejn istituzzjonijiet Ewropej. Matul il-Presidenza Litwana aħna nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex aħna nikkonsolidaw iktar it-tradizzjoni tar rispett u kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet u aħna nistennew bil-ħerqa li kon l-opportunità li naħdmu iktar mill-qribka magħkom. Grazzi tal-attenzjoni u s-salest li fil-fatt nwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Grazzi. Thank you very much, Minister. As well as the coordinators, I have got Mr. Back, Mrs. Savis. Grazzi ħafna għandi il-koordinaturi li jixtiequ jitkellmu, ma nafx kemm xi ħadd li jixtieq jitkellem. Is-sur fidanza. Naħseb li aħjar insaqsi min ma jridx jitkellem milli min irid jitkellem xi jiswa ħafna nies li jixtieq jitkellmu. Tajjeb mela għandi l-koordinaturi kollha li jinkludu lilek ukoll sur Koċek, is-sur Pak, is-sur Fidanza, sur Benjen. Tajjeb, nistaw nimxu issa billi nismaw mistoqsijiet min-naħa tal-koordinaturi għanna tliet minuti għal kull koordinatur u żewġ minuti għal membri tal-komitat. Nibdew bis-sur Grosh. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi l-President tal-Kunsel, skużawni li wasal xejn tard, iżda jiena kelli l-opportunità illi fil-fatt naqra dak illi inti qed tipproponi jiena naħseb illi nilqak hawnhekk din il-presidenza tagħkom waslet f'waqt eċitanti ħafna u naħseb illi fil-fatt skur illi maħniex ħan insew il-fatt illi għandkom problemi kbar qudiemkom. Issa aħna nafu li għandna kapitlu importanti ħafna li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni li l-Kunsill mhux is-soltu jieħu gost jitkellem dwar dan aħna wek għandna eh, ukoll eżempju tajjeb ta' dak li l-Kummissjoni tista' tassal għalih permezz tal-pakket tal-Single European Sky u mħabba li sissa aħna marna xinix nilqu dawk l-anijiet li fil-fat konna nistennew li nilqu għal din raġuni jena nixtinejt illi kontent ħafna illi dan il-proġett huwa ħajkun meqjus bħala priorità iżda fl-istess ħin aħna nixtiequ natukom ukoll parir illi dan m'għandux ikun l għane u limiti tal-proċeduri fil-Parlament illi aħna fil-fatt rridu naraw illi nistabilixxu ġertu deċiżjonijiet U nasib di taqsam x'taqsam ukoll mal-kredibilità. U aħna forsi rridu nirrepetu bosta drabi din u li dan mhuwiex l-unika każ. Aħna nafu wkoll li jista' jkun li hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq settur fejn natfadal ħafna xi jsir. U nixtieq li diskussjoni tibqa' sejra anke fuq il-suġġett tal-interoperabilità dan huwa suġġett importanti ħafna u bħala kunsell intom għandkom tkunu tafu wkoll li aħna bħala parlament qegħdin nisqu fuq il-fatt li dan kollu jibqa' meqjus bħala pakkett wieħed, pakkett illi għandu ħafna lati differenti, ċertu affarijiet huma faċli sabiex tiddiskutihom u oħrajn le. Ġifiri, dak li huwa importanti ħafna li huwa li fil-qasam ta' trasport fuq it-toro aħna rridu nqisu wkoll it-tlet rapporti li saru ġifiri fuq sigurtà tal-trasport ehm, fuq it-toro u anka dak fuq it-testijiet kif ukoll oħrajn nittama li intom ħajkolkom suċċess anka fuq ir-ġittijiet tal-passiġġieri li dawn mhumiex oqsma daqsxejn daqshekk tekniċi ġifieri nħdu kost li intom għamiltuhom bħala prioritajiet da. Aparti minn hekk aħna fil-fatt l-unika partit li naħsebet nresqu din it-talba iżda wara dibattiti twal ħafna aħna nixxilna nikkonkludu fuq tlet eh, rapporti permezz ta' vot anka fil-parlament u tajna l-mandat tan negozjati sta' għawek għedin nitkelmu fuq il-slot, għedin nitkelmu fuq il-storbju u fil-fat jinet nishtiqnejt il-konsil għandu jieħu daqxejn impenn ma' ma jipprovax jevita dak li jista' jkun komplikat. Jek joġobkom għamlu għamlulna dan il pieċir minnħabba li aħna għana u ċertu differenzi li rridu nerbu sabiex naslu għal konklużjoni. Għad raġuni aħna verament nasbu illi verament jiex xi l-qalbna li fil fat nikkonkludu dan il pakket Nawguralkom ħafna suċċess, aħna lesti li nkunu hawnhekk sabiex nappoġġawkom. Mr. kadrawi for the SD. Dank u wel, voorzitter. En uh, dank u wel, meneer minister, voor uw inleiding Grazzi l-Onorevoli Al-Kadrawi, grazzi tassew President, grazzi Ministru għall-introduzzjoni. Flimkien mal-grupp tiegħi jiena nixtieqlek l-aqwa suċċess għax li ġejjin għandkom l-ewwel presidenza tal kunsilla hawnhekk u bekk għandkom responsabilta kbira. Il-presidenza tal-Litwanja tkun l-aħħar presidenza illi vera tista' tikkonkludi bosta dossiers qed naħseb dwar. il-Grigi, mbagħad hemm il-kwistjoni tal-elezzjonijiet illi eh, ser jitħlu fin-nofs u ser jolqtu ċertu aspetti tal-proċedura leġislattiva Jiena smajt il-programm ta'kom b'interess, hemm bosta punti li aħna wkoll nixtiequ nindirizzawhom u qed nieħu gost nisma' illi fl-ewwel diskussjonijiet informali li diġà kien hemm l-ewwel diskussjonijiet informali u qed nieħu gost nisma' li intom diġà middejtu eh, idejkom għax-xogħol u nittama illi nistaw insibu xi ftejim fix-xhur illi ġejjin. Xi ħaġa li ma tantx jien kuntent dwarha, ma tantx aħna kuntenti dwarha. Ija dwar l-istat ta' ċertu dossiers marbuta mal-avjazzjoni. Qed naħseb dwar il-suq tal-vjaġġar blajru. Aħna provajna din il-leġislazzjoni bosta snin ilu bejn il-Parlament u il-Kunsil sabiex ikonna aktar effiċenza fis U jiena nitlobkom sabiex tistinkaw u tagħmlu progress sabiex niksbu ċertu vantaġġi mhux biss għall-industrija imma anke għall-passiġġieri u għall-ambjent Il-pakket tal-avjazzjoni ma nistax nifhem għaliex ma jinsabx fuq l-agenda tagħkom m'għandux daqshekk priorità. Aħna għandna pożizzjoni, il-Kunsill għandu pożizzjoni ejjew impoġġu madwar mejda u nippruvaw niksbu progress hawnhekk dwar il-pakkett tal-ferroviji sul grox diġà kummenta dwar dan u aħna ħadna nota tal-fatt illi iva minna xi progress l-iktar fir rigward ta' kwistjonijiet tekniċi Aħna fil-parlament ser nindirizzaw il-pakket ġenerali imma nittamaw illi jkollna diskussjonijiet tajbin u navvanzaw anke fir rigwarda dan il-pakket. Fl-ħanet, it-turizmu ma rridux nissottovalutaw bħala settur ekonomiku kull minu involut jaf illi huwa settur importanti u ma rridux inwarbu, ma rridux ninsew l-importanza tiegħu huwa settur illi jimpjega ħafna persuni grazzi u laqwa suċċess. Fisem il-liberali, Sinjora Meissner. Grazie ħafna, Sur President, Sur Ministru. Għawek jeda jina. Grazzi, Iva, għadnuħu gost ħafna illi inti prezentaj dan il-program. Għandkom fil-fat uh, sfida kbira u jina għadnuħu gost illi intom f'dan l aħħar eh, periodu tal-periodu leġislattiv għadkom taħdmu fuq ħafna suġġetti. Nasab li importanti illi fil-fat aħna rridu naraw illi għanna ħafna pakketti u dimna rridu niddiskutu għaparti minnek aħna nafu illi l-fuels alternativi huwa punt importanti ħafna għanna l-pakket tal-Connecting Europe u aħna rridu naraw kif aħna jista' jkollna mezzi ta' trasport iktar tajbin u aħna fil-fatt kif qed inti diġà semmej dawn il-punti u naħseb illi fil-fatt jiena wkoll interessata ħafna fuq dan għandna wkoll il- 2015 għanna u koll eh, bżon li noħol u iktar infrastruttura anka trasport permezz tal-bahar u għaparti minnek jena nasib li ċertu suġġetti li għahna rridu diskutu sigur tal- trasport fuq it-toroq dawn huma affarijiet importanti anke l-pakket ta' ferrovija sa dak li għandu x'jaqsam it-trasport tal-ajru. Eh, rikolli jiddispeċini nerġa' nirrepeti l-istess ħaġa, eh, inti semmejt il-pakket tal-ajru tal-Single European Sky, jista, mhux da biss importanti, il-pakket tal-aeroporti koll importanti, naf li din mhix xi ħaġa faċli, u jiena nef li intom ma tixtiqux tqogħdu teħlu fuq dan il-pakket, però aħna nixtiequ li intom tkomplu taħmu fuq dan il-pakket minħabba li aħna ma nistgħux ngħidu li nistaw naraw li ħajnt il tu affarijiet, aħna rridu naraw li dan il-pakket fil-fat jagħmel kontribut għal titjib tal trasport tal-ajru. Importanti li aħna nippruvaw innaqsu l-pis amministrattiv bil-regolamenti kollha li huma proposti sa dak li għandu xaqsam il-portijiet u L-ilma vera l-finanzjament tal-imza importanti ħafna naħseb li din miex xi ħaġa li intom ma taqblux dwarha u fil-fatt illum aħna deċiddejna wkoll il-pakkett tal- partijiet fil-fatt huwa importanti ħafna servizzi li jagħtu l-partijiet huma importanti għal kulħadd. Iżda jiena nixtieq insaqsi il-mistoqsija jiena rapporter għal ordni u ġestjoni tal-maritmu jiena naħseb li huwa importanti li fil-fatt infakarkom milli dan rapport ħajkun tradod din il-ġimgħa u jiena naf li intom diġà messibkom torganizzaw ħafna laqat u nixtieq li intom tinkluduna wkoll dan il-laqat minħabba li aħna favur illi noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol, illi nikkontribwixxu għal l-tkabbir u fil-fatt dan huwa il-pilastru ritmu ta' tkabbir blu u fil-fatt aħna nixtiequ illi nisolbukom sabiex intom tqisu dawn ir-rapporti minħabba li dan dal-waqt ħajkun ippubblikat bil-lingwi differenti. Ġifieri nawguralkom ħafna suċċess u nittaw li kon kooperazzjoni tajba. Mr. Kramer, 3 minutes, Michael. Is-Sur Kramer fisem il-ħodor 3 minuti. Sur Ministru, eh, Sur President, nixtieq nawguralkom ħafna suċċess anka fismi għall-kooperazzjoni eh, kollha u jiena nasib li hawnhekk aħna mhux intom biss iżda eh, intom bħala pajjiż fil-fatt għandkom din l-opportunità l-ewwel darba, forsi dan eh, kien jisu ħolma għal dan l-aħħar 24 sena li kom iżda sa' lum sar realtà. Mela, il single European Sky aħna qegħdin naraw illi fil-fat dan huwa konkluż fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena li għaddiet, suppost dan daħal fis-seħ l-istati membri kienu qegħdin jgħidu li da mhux qed jimplementaw ma jekk ma jkunux qed jimplementaw daw kienu qed jiksru regoli u ma stess iddeċidu li jimplementaw iżda aħna nistgħu naraw li jekk dan ikun implementat aħna ħajkonna bżonn inqas ħaddima inqas emissjonijiet u fl-istess ħin aħna rridu naraw li noħorġu bċertu affarijiet pożittivi. Din tista' tkun toffri sitwazzjoni pożittiva għal kulħadd u l-Kunsil biss jgħet iwaqqaf l-implementazzjoni ta' dan il-pakket. U nixtieq li inti tfakkar li l-kollegi tiegħek li aħna nisqu fuq is sat ta' dritt anke fl ewropa fis istituzzjoni ta' Ewropej. Fis-sena 2003 Jiena għamilt vjaġġ bil-ferrovija minn eh, Berlin għal Tallinn u kelli nbidda xi disa darbiet eh, u anka fuq il-frontiera bejn eh, għall-Estonja pereżempju jiena kelli ninżel u nimxija ġifieri jiena jkolli ngħid illi biex nivjaġġa jiena kelli bżonn ta' 27 sija. Issa jekk aħna kellna nbidlu daqsxejn l-infrastruttura u nsaħħuha din is-sistema inti żgur li ħad tkun meqjus bħala wieħed mill-iktar politiċi importanti. Iżda ġifiri importanti maħna ma ninsewx ir-reġun Baltiku naf li dan il-pakkett tal-Baltiku ta' ferrovija fil-Baltiku din hija xi ħaġa importanti jiena kont ukoll eh, strid bħala wieħed mill-koordinaturi U għad raġuni jena nishtiq insaqsik din mistoqsija. Jekk dan ma jiġrix, intox jibku ta' bes b'setifkom tamlu f'pajjiżkom jiena qed nisma' li fil-fatt intom ħadd mexxu anzi t twaqfu din l-organizzazzjoni konġinta, jekk intom ħat tagħmlu hekk jiena nasib li l-pajjiżi eh, Baltiċi jridu jingħaqdu flimkien mal-Polonja li intom tixtiqu din il-ħaġa, għana ma li li tlet eh, pajjiżi Baltiċi ginfirdu minn xurxin jew jintifaw fil-ġemp minħabba li naħseb illi issa nisma' li l-pakket ta' bejn taftejn bejn l-Estonja u l-Litwanja huwa possibbli u jiena nixtieq li tgħidni daqshekk inti x'taħseb u anke bħala President tal-Kunsill inti x'taħseb u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-interess Ewropew kif ukoll l-interess ta' pajjiżkom stess f'dak li għandu x'jaqsam ir-Rail Baltika. Uh, thank you Brian. Uh, Sur Zile. Grazzi Brian, nishtiq kol nati merħba l-Ministru għaw nebdin il-Kamra. lek presidenza ta' suċċess għaliex hija mhux biss l-ewwel presidenza tal-Litwanja, imma wkoll eh, l-ewwel Stat Baltiku għalhekk jiena ġej mill-Latvja u nixtieqlek l-aqwa suċċess dwar ir-raba pakket tal-ferrovija nixtieq ngħid xi ħaġa, inti diġà illi tridu li jkun hemm direttiva ta' sikurezza li t-murit fit madan u tridu li sibu ftehim mal-Kunsill u dwar l-era wkoll l atenzija Ewropea l ferroviji forsi nista' nistaqsik illi fir-rigward ta' l-era intom ser tiksbu progress għalix fl-opinjoni tiegħi aħna nistgħu niffinalizzaw il-pilastru tekniku qabel l-aħħar tal-leġislatura tagħna. It-tieni kwistjoni hija marbuta mal-Baltiku ovvjament, ser inkun onest miegħek, Ministru. Aħna hawnhekk il-Kamra dejjem appoġġajna l-approċċ fejn is-settur ta' trasport u tal-ferrovija jġibu aktar konnessjonijiet aħjar bejn l-istati membri u għall-istati baltiċi din hija importanti kien proġett ta' priorità fl-modi u kol dan huwa marbut mal-faċilità Connecting Europe hawnhekk aħna fil-Parlament qegħdin naraw illi jekk ma jkunx hemm biżejjed flus tal-kontribwenti fil-budget sa 85% dan għandu jiġi maniġjat b'livell maniġjat li ta' involviment tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk kien hemm ftehim bejn tliet stati Baltiċi li aħna konna se noħolqu kumpanija konġunta sabiex nresqu l-qudiem dan il-proġett. Sissa l-approċ tagħkom jider li huwa differenti qegħdin tipproponu gruppi ta' interess ekonomiku, normalment intom ikolkom esperjenza fuq Eh, proġetti fuq skala kbira. Imma intom issa qegħdin tinvolvu dawn il-gruppi ta' interess ekonomiku u forsi aħjar li noħolqu kumpanija konġunta għalija u importanti fl-istati baltiċi għaliex aħna għandna eh, tradizzjonijiet ta' undertakings tal-kumpaniji u bekk għalhekk huma mhumiex interessati fl-infrastruttura u l-kostruzzjoni tal-infrastruttura. Fil-pajis tiegħi il-kumpaniji diġa qalu illi huma kuntenti il mhumiex involuti fil-Baltiku. Min jista' jagħmel u jiżviluppa dan eh, il-proġett il jekk mhux joint venture ġdida? Mandiċ tweġiba jien għalikom, imma din kienet il-mistoqsija tiegħi napprezza jekk intom matul il-presidenza tagħkom tisħu xi daqsxejn fuq din il-kwistjoni. Grazzi, grazzi Robert. Fisem, il-gwe is-sur kolliċe għal 3 minuti. Kem qed nieħu gost illi qed nitkellem. Aħna dejjem ninvolvu kiet il-President. Ser nitkellem bitċek, kieġobkom il-bsur headphones, jiet il kellem Ministru. Għandi xi kummenti fl-aħħar tad-diskors tiegħek inti tkellim dwar l-iżvilupp tat-turiżmu u l-industrija tal-vjaġġar ikolli nammetti li jiena ma tantx naf affarijiet dwar il-pajjiż tiegħek viżavi turiżmu. X'taħseb dwar il-modijiet tal-ilma, il-modijiet interni U jiena mhux qed nirreferi biss għal modijiet tal-ilma interni tal raba kategorija frabta mal-turizmu, għaliex jiena naħseb li għal ċertu pajjiżi din tista' tkun xi ħaġa interessanti li jkun hemm xi proġetti dwar il-modijiet interni tal-ilma u t-turizmu, imbagħad għandi mistoqsija oħra dwar it-trasport bil-baħar, trasport marittimu. Tista' forsi timmaġina xi żvilupp importanti marbut pereżempju mal-kwistjoni tal-installazzjonijiet tal-gass jew taż-żejt offshore għaliex jiena nemmen illi d-dinja xi ħaġa importanti vizavi it-nġis ta' l-ambjent. Il-tret kommenti dwar il-pakket tal-avjazzjoni wasanna fit-tmim tal-ħidma tagħna imma jiena naħseb il ground handling hija ħaġa tassew diffiċli il-parti marbuta mal-istorbju u l-slots hemmhekk m'għandniex problemi imma huwa wkoll xi ftit diffiċli li nindirizzaw l-istorbju fl-ajruporti. Jiena wkoll għandi kumment dwar it-trasport bit-triq. Aħna nitkellmu dwar is-CEF u dwar il-kurituri tenti iżda xi drabi ninjuraw il-taħriġ ta' xufiera u din hija ħaġa importanti fil-qasam ta' sikurezza stradali. Qed tippjanaw illi eh, twettqu xi proġetti dwar il fuq it-taħriġ tal-xufiera ta' kull kategorija. Nixtieq insemmi wkoll il-proġett tal-ikol il-numru wieħed wieħed tnejn. Nixtieq ukoll insemmi ir-raba' pakkett ferroviarju. U aħna ninsabu ħerqana illi naraw ser ikun l-approċ tagħkom u nixtiequlkom l-aqwa suċċess. Issa ngħaddu għal membri l-oħra għandna s-surbak għal żewġ minuti George ek joġbuk. <clears throat> Ja, fil danke Grazie ħafna, Sur President. Sur Ministru, rappresentant tal-Konsell, jina ankor nishtiq nawguralek ħafna suċċess għal dan il-programm ambizzjuż li inti għadek mħabbartilna u kol proset u nitamma li kolkom suċċess b'dawn l-anijiet ambizzjużi ħafna, ħna diskutejna ħafna minna tal-Parlament ma'kom. U nixtieq li nifoka fuq żewġ punti jew tlieta jiena naħseb li diġà fil-fatt issemma l-pakett tal-ferrovija. Naħseb li hawnhekk Nixtieq insaqsikom jekk intom intomx bessibkom illi fil-fatt intomx bessibkom illi l pakket ġdid, jew inkella intom xa tiffukaw fuq l-elementi tekniċi u l-files tekniċi ħalli tikkonkludu dak li hemm jiena il-rapporter fil-Kumitat Soċjali, il-Kondizzjonijiet Soċjali, naħseb li hekk għandna jkun opinjoni aħna oppożizzjoni naħseb li l-kondizzjonijiet soċjali huma marbuta ħafna mar-regolament tal-PSO. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa importanti ħafna intom għandkom tqisu anke jekk qed tiddiskutu dawn is-suġġetti, issa xi ħaġa oħra li għandha x'jaqsam mal-passiġġieri, jiena naħseb illi fil-fatt aħna din nitkellmu hawnhekk fuq il u jiena nixtieq illi nsaqsikom hawnhekk jekk intom fil-fatt Intom xed taħdmu fuq xi linja gwida partikolari u flimma tip ta' spiritu intom beħsibkom tmexxu din id-diskussjoni l-interoperabilità bejn il- l differenti tal-trasport hija xi ħaġa importanti intom Kellimtu wkoll dwar dan, però jiena nishtu nkuna naf eżattament jekk intom xie issemmu xi punti konkreti, xi għanijiet konkreti f'dan il-qasam nasib li dan żgur ħajkun suġġett importanti li aħna ħaniddiskutu fil periodu li ġej. Grazzi, Sinjura Savisa, żewġ minuti Silvia Kjoġbuk. Nuga, nara ministri la ülevaate eest. Grazie President, grazie Ministru. l introduzzjoni tijak u nishti u Nishtiqulkom laqwa. Suċċess bħala ġirien għal-presidenza ta'kom aħna naħsbu illi aħna jisna bħala ħwa unek bħala stati baltiċi u minna unek mis-sanarġan tenni dak li qalu l-koordinaturi. Bek semmur dirett tal-punt jina tajt widen bir-reqqa għall-introduzzjoni tijak u xtaqt nisma zewċ kelmiet illi huma għal-qalbek daqs kemm huma għal-qalbi. għal qalbi Hawnhekk tkellimna dwar ir-Rail Baltika. Ovvjament dan mhuwiex proġett li jinvolvi biss tliet stati Baltiċi, imma huwa parti minn korritur ta' trasport li kopri l ewropa kollha il-korritur mill-Baltiku għall-Adriatiku. Tafu illi tlet xurilu eh, tlet prim ministri kienu ħadu deċiżjoni illi joħolqu din il-venture konġunta. Sabiex u ma jkunu is-sidin ta' dan il-proġett iżda issa jidher illi il-gvern tal-Litwanja u intom inti waqqaftu dan il-proġett u bekk ipperikolajtu il-finanzjar ta' dan il-proġett fl-MFF illi jmiss. Għaliex, intom kontriħ u xiridu namlu sabiex tarġaw tirrankaw f'dan il-proġett. Senjura Sanalova, żewġ minuti. Grazzi tassew, President, Aziz Ministru, jiena ninsab hawnhekk u nixtieq nagħtik merħba fil-kumitat kif diġà semma jiena rapporter fuq parti mill-pakket dwar l-affidabilità stradali, l-affidabilità fit-toroq u diġa intqal illi kien hemm laqan formali llum flimkien ma' rapporters oħra u bekk jiena nixtieq napprezza dan l approċċ proattiv minnaħa tal-Presidenza tal-Litwanja u jiena nisa perqana li jkollna kooperazzjoni mill-qrib u nitama li jkunu nistgħu nsibu ftejim matul dawn is sitxur xhur. Iżda l-ewwel u qabel kollox aħna rridu nżommu quddiem għajnejna is-sikurezza fit-trasport, il-protezzjoni tal-ambjent u kol il in ta' zona unika ta' trasport dan għandu jkun ir-riżultat ta' din il leġizlazzjoni iżda jien għandi mistoqsija xi ftit differenti rigwarda s-sikurezza fit-toroq Ewropej. Il-ġimgħa l-oħra fis-sessjoni plenarja l-Parlament Ewropew adotta rezoluzzjoni dwar strateġija sabiex inaqqas in-numru ta' eh, persuni li jindarbu fit-toroq tal-Ewropa xi ħaġa li tista' tikkontribwixxi għal dan tista' tkun il-sistema ikol. Aħna nistgħu nistennew illi tiġi introdotta mill-2015 fit-toroq kollha Ewropej. Grazie ħafna, Sur President. Proset lilkom ukoll rappreżentant eh, tal kunsillu tal-Presidenza Litwana nixtieq nawguralkom għal din l-ewwel darba tal-fatt li ntuħaj kulkom din il-presidenza. Naħseb li dan huwa pakket l-Dr. Roadware ġurnal wieħed importanti li jista' joffri kontribut importanti u servizz tajjeb u grazzi ħafna sur Kawzikas. Fil-fatt aħna diġà għamilna l-ewwel diskussjoni fuq Roadware Dunas Package u naħseb li fil-fatt aħna sviluppajna pakket tajjeb ħalli bekk aħna naslu għal anijiet tagħna ġifieri naslu għal ispezzjoni teknika illi hemm bżonn u nagħmlu ispezzjonijiet ukoll fuq eh, eh, fit-toroq stess u reġistrazzjoni l-Litwanja mhijiex biss pajjiżi illi fukat fuq il-ferrovija sta huwa pajis u kol tal-bahar u għad raġuni jina għatnaħu għost li jintom bessibkom t-diskutu kol sigurtà sigurta tal-trasport maritmu. Nasbu li iva trasport u standards ta' sigurtà maritma kif ukoll l-organizzazzjoni maritma u naħseb li hawnhekk aħna rridu konna ċertu relazzjonijiet tajbin iżda fis-sessin aħna naħsbu li s-sistema ta' navigazzjoni Galileo għandha jkollha ċertu applikazzjoni prattika u fil-fatt din għandha x'taqsam ukoll ma' sigurtà tal- Eh, fuq il-bahar, jekk aħna ħarsu lejn bahar tal-vant, u naraw illi fil-bahar tagħna hemm ħafna moviment bil-bahar u aħna ħseb li għadun raġuni importanti li aħna ntejbu s-sikurta tas-sistema eh, maritma. Il-Litwanja fil-fatt għandhom tradizzjoni Eh, twila ta' storja f'dan kollu għandhom pangala u anka Rugen li fil-fatt huma żewġ ibliet li huma msiba għal raġuni li tama li l-presidenza Litwana eh, taħdem tajbu tista' fuq il-kooperazzjoni tagħna. Is-suru ġa żewġ minuti, jekk jogħġbok. Grazzi President, merħba lill-Ministru, nixtiequlek laqwa suċċess għall-Presidenza. Nishtiq ngħidlek li ma tantx nejn rarik. Għaliex fil-post tiegħek kulħadd jibda jirtod xi ftit. Għandek wisq kompetenzi ftit ħin u ħafna dossier illi diġa saret ħidma dwarhom u qegħdin jistennew illi jintemmu jitlestew U għalek, sabiex inti ma tantx, eh, sabiex nevitaw illi inti tirtot aktar, jien mux ser nżidlek aktar dosjer, ma nishti infakka, infakrek dwar xi suġġetti li semmew il-kollegi. L-ewwel net, il-pakket ta' l-ajruporti. Aħna eh, hawnhekk u fil-plenarja għamilna ħidma illi intemmet ġiet konkluża. Issa jekk huwa minnu illi il-presidenza illi kun imissa tipprova eh, tara x'tista' it-tem i wkoll huwa minnu wkoll illi għandha dmir illi tagħti ċertu kontinwità għal ħidma illi saret qabel fil-presidenza ta' qabilha. U hawnhekk insabu fil-fażi ta' konklużjoni issa l-mistoqsija tiegħi hija din inti għandek lan illi tati għall-inqas data, jekk mhux il-pakket il-pakket tal-aeroporti, t tini suġġett dwar it-turizmu. Aħna edna u qbilna unek illi t-turizmu huwa wieħed mill-elementi illi jista' jwassal għal żvilupp ekonomiku u biex jagħti dak il-vantaġġ lil pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex joħorġu minn din is-sitwazzjoni ekonomika imwera illi qiegħda tikkondizjona lil pajjiżi tagħna. U bekk it-tieni kumment ma, ma eh, mistoqsija qabel ma, ma ħabbat il-martel tiegħu il-President, imma qed inħeġġitkom illi tagħtu attenzjoni xirqa f'dan il-perjodu tal-Presidenza tagħkom lil settur tat turizmu ukoll. Is-sur fidanza żewġ minuti Karlo, jogħġbok. Grazzi President, natukum merħba Ministru, nixtiequ l laqwa suċċess. Jina u kol ser netkellem dwar uħut mill-aspetti u importanti illi ikun hemm segwitu għal ħidma illi saret fil-Parlament wara l pakett tal-ajruporti, it-tama tagħna kienet dik illi dejjem eh, naraw dawn it-tlet regolamenti bħala pakett wieħed. Il-koll nafu illi tnejn minn dawn eh, joħolqu nanqas problemi meta mqabla mat-tielet regolament imma importanti li nagħmlu pass importanti f'din id-direzzjoni. Ninaqat mal-kollegi billi ngħid illi irridu naraw li dan id-dossier ma jintesix. Ħadd nota wkoll tal-fatt li daħħaltu fost il-prioritajiet tagħkom id-dossier Clean Power for Transport dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura għal karburant alternattiv din ser tkun logħba diffiċli li ser ikonna nilabu anke vizavi il-Kunsill għaliex l-istati membri għandhom l-opinjonijiet tagħhom dwar it-targets, il-miri u l-data ta' meta jitħlu fis-seħ dawn il-miżuri u kol dwar il-finanzi fi żmien fejn il-riżorsi it-teżor pubbliku huwa xi ftit bin-nieqes. Imbagħad hemm ukoll standards għall-infrastrutturi li huma importanti għall-industrija tagħna. Inti tkellim dwar il-European Tourism Forum Vilnius f'Ottubru, inizjattiva pożittiva ħafna. Sakem wieħed ma joqgħod sempliċement jitkellem, jgħid affarijiet sbieħ li jkunu simili. Jiena nħeġġitkom illi minn din l-okkażjoni ta' bilħa joħroġ messaġġ ġdid, messaġġ innovattiv biex namlu passi l qoddim fil-politika Ewropea ta' turizmu. Grazzi Sur Benjen għal żewġ minuti. Natuk merħba Ministru. Jena u koll nilqa il-komment inizjali tijak u nittama illi taħtfu din l-sfida e kif aħna edin niprufaw naħtfu l-sfida fil-raba pakket tal-ferrovija f'dan il-komitat. Nixtieq nisaq dwar l-importanza ta' dan il-raba pakket tal-ferrovija f'termini ta' suq waħdien. Hawnhekk nixtieq inserraħlek moħħok illi aħna qed nitkellem bħala shadow jien hawnhekk shadow għal partijiet tekniċi tal-pakket edin namlu dak kollu li nistaw sabiex nizguraw li ma naqawx lura li nkunu edin naħdmu id fit fost il-gruppi politiċi kollha sabiex noħorġu b'xi ħaġa illi l-koll inkunu nistaw naqblu dwara u dak illi rridu nisimaw u naraw minn għandek huwa illi l-Kunsill ma jħallix mill-perspettiva tal-Kunsill illi il-pakket forsi jiġi muarraf xi ftit aħna nifmu illi hemm problemi bil-Baltiċi aħna fir-Renju Unit għandna sistema ftit differenti ma importanti illi niżguraw illi dan il-pakket ma jizgitxannix u anke mhux biss mill-punt di vista tekniku imma anke mill-perspettiva tal-ftuħ tas-suq jekk eh, nipermettu li jkun hemm progress fuq żewġ binarji jista' jkun il insibu ftejim eh, fuq kwistjonijiet tekniċi imma xorta waħda ma nkunux nistgħu nifhu suq b'mod transkonfinali minħabba is-swieq magħluqa. Dan huwa pakkett wieħed u hekk iridu nżommuh. Oħrajn semmew is-sema uniku Ewropew u kemm għajna lura hawnhekk f'termini ta' implementazzjoni nistaw niksbu ħafna jekk aħna intemmu nlestu is-sema uniku Ewropew, forsi tistaw tagħmlu progress anke dwar dan. Fl-aħħar dwar it-turizmu għandna nix hawnhekk. L-iktar fi rigward tal-turizmu kulturali, it-turizmu tawir ta' patrimonju fejn nistaw nbieħu lill-Ewropa b'mod ġenerali, l-bqija tad-dinja, dan nistgħu nagħmluh viża viċċina li qiegħda dejjem tistana, t-turisti li jiġu jżuru l-Ewropa, nistgħu nbieħu hekk lill-Ewropa. Dinja xi ħaġa li nistgħu wkoll, inrasqu għal quddiem. Is-sur kuma sako żewġ minuti jekk jogħġbu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Σαν nitkellem fil-qosor ħafna, Sur Ministru. Grazzi tal-li ġejt tinforma lill komitat tagħna fuq il programm ta' ħidma għal-presidenza ta'kom, fuq il-prioritajiet ta'kom, l għanijiet ta'kom fil-qasam tal-trasport, eh, settur eh, essenzjali għall-ekonomija Ewropea. Jina nixtieq nikkonċentra l-intervent tiegħi fuq uh, punt wieħed. Ftit ġimgħat ilu il-Kummissjoni ħarġet bi proposta ġdida pakkett fuq il-politika tal-portijiet Ewropej. Dan huwa assam importanti ħafna għad kabbir għall impiegi u għall-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Sforzi ta' dan it-tip kienu diġa imbdew fl-modi jena ċert illi inti taf daqsi illi dawn l-isforzi għatmataw il-frott tagħhom. Sa qed naraw sforz ġdid li qed isir u jiena nixtieq li inti f'termini ġenerali tajdilna kif eh, taraw illi se jkomplu dawn l-affarijiet, se jkun is-segwitu, kif tara din il-proposta tal-Kummissjoni, kif taħseb li se tindirezzawa, kif se tavvanza fis siċċur tal-Presidenza tagħkom li se jkunu tant importanti. Grazzi ħafna. Sur Ministru jina u koll nawguralek uh, kull suċċess għal presidenza ta'kom imma minn dak illi smajt mill-membri hemm suġġetti li jissemmew il-ħin kollu l-pakket, ir-raba pakket tal-ferroviji u il- rida minnaħa tal-membri biex kemm jista' jkun jippruvaw immexxu l qoddim dan id-dossier wara l-ewwel qari qabel ma eh, jala il-mandat tal-Parlament hemm ir-Real Baltica illi għatem xie tħassib dwar il-pozizjoni ta'kom nazjonali uh, eh, fiħdan il-Rail Baltica għalix din u koll hija parti mill-10 networks. U hemm ukoll il-pakket tal-aeroporti, issa il-problema bil-pakket tal-aeroporti hija l-problema tal-Renju Unit u Spanja fuq l-aeroport ta' Ġibilta Imma dak li aħna qegħdin ngħidu hija illi warbu il-problema ta' ġibilta u komplu bil-bqija. U uh, uh, bil- uh, mbagħad insolvu il-problema illi teżisti uh, fuq ġibilta bejn ir-Renju Unit u Spanja. Aħna ma nissawx nippermettu illi il-kwistjoni ta' ġibilta twaħħal il-kwistjoni sħiħa u l-pakket kollu fuq l-ajruporti. Ministru fidejk biex twieġeb. Sur President, onorevoli membri tal-Komitat, jiena kontent ħafna li eh, eh, kelli din l-opportunità biex nisma l-kommenti ta'kom, intom eh, esprimejtu l-interess ta'kom u iktar minn 10 membri tal-komitat ta'kom esprimew kommenti u l-opinjonijiet ta'kom. Dan juri illi intom uh, ippreparati illi intom lesti illi tapprovaw għat legali u li tibdew mbagħad timplementaw. Jina Eh, ma nistax najt li nħossni komdu ħafna bil-edamnek u d-dimkom għalix nħoss il-pis ta' responsabilta. Għalix din hija l-ewwel presidenza tagħna. Imma fl-istess ħin jiena nħoss illi dawn l-isfidi huma ukoll opportunitajiet Għalhekk jiena pjuttost ottimist u qed nara wkoll li minnaħa tagħkom hemm rieda tajba u l li tikkooperaw. Għalhekk jiena nittama illi il-presidenza tagħna se tkun presidenza li tirnexxi. Se jkun diffiċli għalija li nwieġeb il-mistoqsijiet kollha li saruli għaliex eh, m'għandniex biżejjed ħin, imma dan li ġej nixtieq ngħidu. Waqt il-presidenza tagħna, Jiena naħseb illi il-priorità ewlenija hija l-interessi ta' l-Unjoni Ewropea u mhux tal-Istati membri individwali. Grazzi ħafna għal rida tajba illi esprimejtu. Jiena nixtieq ngħid illi issa qed nara illi Eh, l-agenda eh, hija diffiċli waħda ambizzjuża x'ma tantx għandna żmien il-presidenza tal-Litwanja mhux se tkun twila sitt xhur imma erba' xhur u nofs għaliex għanna il-btala tas-sajf, għanna u koll il-btala tal-miliet u hemm ħafna xogħol li jrid isir jiena naf li intom għandkom punti rilevanti ħafna li tridu ziduhom fil-programm tagħna, imma l-verità illi ma nistgħux inkomplu nimlew il-programm tagħna għaliex m'għandniex il-ħin, la ħin u laqqas riżorsi. Il-koll tafu li mhuwiex faċli li jinstabu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi kollha. Intom ikkommentajtu fuq ir-raba pakket ferroviarju u eh, ikolli najt li huwa suġġett kompless u wiesa ħafna u eh, jikkonsisti minn eh, xiftit atti legali u il-Litwanja ma kellix ħsieb illi tanalizza il-parti teknika ta' dan il-pakket. Jiġifieri skużawni le tiskuża ruħa l-interpretu aħna lesti neżaminaw il-parti teknika. Imma dawn id-diskussjonijiet mhux se jkunu iżolati u se jkunu koll marbutin ma' aspetti oħrajn. Smajt ukoll min eh, ikkritika il-Rail Baltica il-ġirin eh, tagħna imħasba u eh, Naf illi s-sur Kramer u oħrajn irridu jkunu jafu x'inhu l-ġejjieni ta' dal-proġett Rail Baltica għaliex dan se jkun importanti ħafna għal sistema komuni ferrovjarja. Jina irrid ngħid illi f'pajjiżi aħna inqisu Real Baltica bħala żewġ proġetti. Wieħed minnhom jintem dal-waqt fil-ferma tagħna u sar ħafna progress. Fl-2015 aħna se jkonna uh, eh, ferrovija illi uh, eh, tikkonnettja il-tukonas eh, uh, u nissiden is-Sur Kramer illi jerġa' jipprova din l-esperienza jara kif imur issa di darba, pero mbagħad il-problemi forsi huma iktar marbutin ma' real Baltica 2 u iktar stati membri mhux dawk il il-pajjiżi Baltiċi biss huma marbutin ma' dan il-proġett. Issa jekk dal-proġett ma jiġix implementat, l-istati baltiċi ikunu iżolati u ma jkollhomx aċċess għas sistema sħiħa. Ovvjament dan imbagħad imur kontra l prinċipji ta' solidarjetà u prinċipji importanti oħrajn bħal pereżempju il-korridur ta' traffiku u ta' trasport. Jiena wieħed mir-rappreżentanti tal-Presidenza Litwana u jkolli ngħid illi aħna lesti illi nimplementaw dan il-proġett ta' Real Baltica. Aħna kenna diskussjonijiet ma' l-imsieħba tan u qegħdin nippruvaw insibu soluzzjoni biex naraw kif nistaw nimplementaw u namlu l-affarijiet b'mod aħjar. Qed nippruvaw insibu mezz legali kif namlu dan għandha mnejn tkun venture company, eh, forsi nikkopera mal-Latvja, l-Estonja, l-Polonja, l-Finlandja u pajjiżi oħrajn. Aħna qegħdin infittxu imsieħba li xirridu nimplementaw dan il-proġett f'waqtu. U ovvjament għalhekk aħna qed infittxu ir-riżorsi. Naf illi se jkollna namlu ħafna xogħol. Hemm ħafna xisir imma serħu moħkom illi aħna biħsibna nimplementaw dan il-proġett. Jiena tkellimt ukoll ma' Sir Sim Kallas illi ħa sem fil- eh, f'xi eh, avveniment fil-Litwanja u din kienet xi ħaġa li kienet ikkonfermata mill-President tal-Litwanja fid-diskussjonijiet li kellu ma' uffiċjali oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Issa xi ftit kummenti fuq eh, il-pakket dwar l-aeroporti. semmejtu il-problema li għandhom Spanja u ir-Renju Unit. Imma jiena ma naħsibx li dan il-punt se jwaħħal id-diskussjonijiet tagħna xorta se nfittxu punti illi fuqhom aħna naqblu. Jiena niskuża ruħi illi ma kellix il-ħin biex inwieġa pal mistoqsijiet kollha tagħkom għaliex il-ħin hija tjafas. Nittama li l-kooperazzjoni tagħna tirnexxi. Grazzi ħafna għall-awguri sbieħ tagħkom. Grazzi ħafna Sur Ministru kifat fil-bidu aħna ħerqana illi naħdmu miegħek u mal-kollegi tiegħek fil- uh, Departiment tal-Trasport tal-Litwanja u rappresentanza permanenti għawnek fi Brussel, il-Parlament dejjem ikun ħerqan li jaħdem mal-presidenza, jiena dejjem najt il-kull presidenza, il-bib tiegħi dejjem miftuħ. Jekk għandkom bżonn tiġu titkellmu miegħi, merħba bikom u naħseb li hawnhekk qed nitkellem għan membri l-oħra wkoll. U nistenna bil-ħerqa issa li jasal jannar biex terġa' tiġi żurna u tispjegana x'suċċessi irnexxilkom tiksbu waqt il-presidenza tagħkom. Mela, nerġa' ngħidlek għal darboħra l-isbaħ xewqat Grazie Sur President, grazie eżis membri tal-Parlament Ewropew. Okay, guys, can we move on? Uh, those who need to leave, please leave. The next item on the... Tajjeb, kollegi, ħankomplu il-punt li mess fuq l-agenda tana u l program Marco Polo. Il-prezentazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni ta' dan il program Is-sur Kalamizzos jidirli għal uh, Kummissjoni mela Sur Kalamizzos fidejk. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi u koll il-membri tal-Komitat. Nittama illi għandkom kopja uh, ta' din il-prezentazzjoni li se nagħmel inkella tistgħu tħarsu lejn l-screens u mażar tax anke bin-nuċċali qasnarhom minn qiegħda. Eh, ħanaraw raw kif eh, jaħdem l-screen issa ma tantx istaw taraw imma somma jiena se nipprova eh, għal dawn l-10 jew 15 minuta li nispjega nispjegalkom ftit x'għamilna u x'inhu jiġri. Bħala sfond ngħidilkom illi aħna kenna noħorġu b'komunikazzjoni dan kien obbligu request requisit mill-artiklu 14 ta' regolament dwar Marco Polo. Aħna ħriġna il-komunikazzjoni fl-14 ta' Mejju u ipprovajna nifukawa fuq ir-riżultati uh, offruti mill-programm u parti oħra uh, fuq il sejġri wara l-2013. Il-Komitat diġà diskuti ftit dan uh, meta u s-sef. il-tenti u s sef Anki li l-in mill-komunikazzjoni kien hemm ukoll dokumenta ħidma tal-personal tal-Kommissjoni li kien fi ħafna statistika li kienu jikorrispondu għal ċerti punti speċifiċi imsemmija fl-artiklu 14 tal-regolament Marco Polo l-impatt tal-Marco Polo, l-esperienza tal-trasferiment tal-ġestjoni tal-programm għall-Aġenzija Eżekuttiva għall kompetittività u l-Innovazzjoni, eccetera. Mela, il-parti wahda illi irrit nisħaq fuqa huwa id-dissin eccezzjonali ta' Marco Polo. Hawnhekk għanna l-indikatur tal prestazzjoni ewlieni kien e, ċaqliqa modali. U għamna mbagħad il-finanzjament ta' riskju u e, aħna qegħdin naraw issa l-programm x'kiseb u l-iktar ħaġa karatteristika hija propju is-sens ta' uh, eh, rendi kont li għanna fil-programm hemm trasparenza assoluta fir-rigward ta' dak li jidħol dak li joħroġ. Dak li huwa uniku fil-programmi kollha tal- komunità u li il-ħlasijiet huma ibbażati fuq il-modal il shifts u l-kisbiet ta' modal shifts min jirna xilu jagħmel dan jieħu il-flus. Issa, jekk inħarsu naqra minna ħall oħra ġifiri bejn minna qablu Marco Polo wieħed u tnejn l-ewwel programm li dam erba' snin mill-2003 sal-2006 li kellu budget ta' 102 miljuni euro. Il-kontratti kollha ġew eh, mitmuma issa. It-tieni programm mill-2007 sal-2013 eh, kellu budget ta' 450 miljun u għadu għaddej. B'kollox għanna 198 proġett li ġew finanzjati bejn l-2003 u l-2012 għanna 55 li da ġew kompletati waqt taħt Marco Polo 1 u 143 sissa taħt eh, Marco Polo 2 u xuħut minnom ġew kompletati u koll. Importanti għawnek illi iktar minn 700 kumpanija Ewropea, l-bicċa kbira minnom kumpaniji zarta da daqs medju, irċevew appoċ u tistaw taraw għawnek it-qassim tal-proġetti illi aħna firmajna kontratti Eh, fuqhom bejn l-2003 u l-2012. Mela, ħa naraw ftit eh, il-shift il modali kif sar fejn ir-riżultati huma uh, disponibbli aħna irnexxinna namlu ċaqliqa shift b'mod uh, imkejjel u verifikat 22 biljun kilometri tunnellati il-bot mitri ġifiri neħenjom mitri u għamminna xif taħħom iġifiri iktar minn miljon 230.000 trak li jikopru il-distanza eh, ta' bejn Berlin u Pariġi li huwa il-medja il ta', ta, ta bija medja ta' 18 il-tunnellata. Issa ngħidilkom ftit iktar dar il-flus illi infaqna iktar il-qoddim għax il-flus mhux kollha nfaqnihom. Issa, Fuq Marco Polo 2 il-rizultati finali għadhom mhumiex fidejna u l-proġetti għandhom nejn ikoplu sal-2019 u l-2020. Il-ċaqliqa modali li uh, saret kienet ta' 20 biljun kilometru tunnellati l-ewwel ħames snin ta' proġetti uh, se jwasluna għal 42 biljun kilometri tunnellati illi mux se jibqaw siru trasporti ġifiri fuq it-toroq. Xifisser? Dan huwa kważi l-ammont doppju ta' trakkijiet li kellna fl-eżempju ta' qabel fuq distanza ta' 1000 kilometru. Essa qed nitkellem dwar Uh, eh, Varsavja u Bukarest, mux Pariġi u Berlin. Dana sempliciment biex tifmu ftit id-distanza u għal darboħra it-tabija medja jeta 18 il-tunnellata. Se jkun hemm aktar uh, li bħala riżultat mill-kontratti li twet u bejn l-2012 u l-2013 u dan huwa bbażati fuq stimi illi uh, saru stimi globali ġifieri ta' 61 biljun kilometru. Issa l-benefiċċji ambjentali tal-ewwel programm Marco Polo għattilkom diġà illi kellna ċaqliqa modali ta' 22 biljun kilometri tunnellati il- eh, pagamenti li saru għal proġetti kien iktar minn 32.6 miljoni, aħna eh, infaqna 42 miljon euro taħt il-Marco eh, Polo wieħed. Issa, għabbażi ta' kolkolatur illi uh, sar minn persuni li evalwawa u għamlu verifika l-istima ta' benefiċċji ambientali jistaw jilħu 432 miljon euro u et nistennew iktar benefiċċji minn dan il-programm, jiġifieri trasport bil-bahar, bil-ferrovija, eh, bil-kanali tal-ilma interni għamilna benefiċċji ambientali eh, għal kull euro l-infaqna Eh, għamilna gwadan għall-ambjent ta' 13 euro. Ġifiri dawn huma l-proġetti li kellhom bħala lan tagħhom iċċaqli modali. Lura għal kwestjoni tal-effettività l-użu tal-budget. Kif għattilkom diġa uh, eh, kien inqas mill-mistenni u najdilkom għalfejn għalix il-soltu kif eh, aħna nafu għawnek il-soluzzjonijiet intramodali u ma komplessi u biex wieħed eh, joħloq proġett u għaktar diffiċli kienem problemi ta' interoperabilità kif wieħed jista' jikkonnettja il-mezzi differenti ta' trasport biex ikun hemm trasferimenti aħjar Umbat wara l-2007-2008 għanna u koll l-effett tal-krizi finanzjarja fejn ħadd ma ritiħu riski u għal daqstant baqaw jam jużaw il-trasport bit-triq u ħadu riskju e, ma rridux jaċċettaw ir-riskju li forsi il-flus offruti mill-programma kienux biżejjed u ma rridux jieħdu dan ir-riskju. Aħna però marmejniex flus u eh, għalek aħna ħallasna biss 42 miljon mill-102 miljon li kienu disponibli irnexxinna namlu nilħu 46% ta' ċaqliqa modali illi konna mirajna lija u eh, għad baqa 60 miljon li mantużawx u dawn marru lura fil-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea Eh, Marco Polo 2 tħallsu diġà 75 miljun euro. Riżultati oħrajn importanti rrid nisħaq fuq xi minnom minnhom l-ewwel net is-sostenibilità dak li rajna u għalli ħafna proġetti et jitkomplew anki wara illi spiċċaw il-ftejmiet war lotjiet dan ifisser illi bċerti testijiet illi aħna għamilna ma' ejaċi il-kizbiet tal-ċaqliq modali u ħafna iktar ola minn dawk oljien minn dawk illi eh, ħsibna li se jkunu għal periodu kontratwali L-Aġenzija Eżekuttiva għenitna ħafna biex intejbu il-ġestjoni operattiva tal-programm. Xi E, in-nuqqas li rajna kien li il-proċeduri huma pjuttost komplessi. U dana minħabba li jridu jkunu bbażati fuq ġestjoni eh, finanzjarja soda imma l-istati membri sabu dawn l-affarijiet pjuttost komplessi ħafna u għalhekk ma rnexxilniex illi nofqu il-flus kollha ħagħuħra mar xilix namlu, għalla volja konna proponejnija fil-program Marco Polo 2, imma mbat il-kolleġislaturi fl-ħar mill-ħar maċċettawx, huwa illi eh, nifinanzjaw infrastruttura anċillari li kunem per eżempju eh, toroq ta' ċess, l-aħħar kilometri, eccetera, da' marna nexin li kiku kieku forsi għamenniħ kien ikun eh, possibli li nofqu iktar flus, Issa di situazzjoni biddilnija fil-qafas finanzjarju l-ġdid bil eh, dak li hemm miktub fl-artiklu 38 ta' TENS. L-istati membri li huma imbeda b'mod partikolari dawk li huma gżejjer isibuha diffiċli li jużaw dan l-istrument. Kien hemm xi ilmenti fuq il-programm minħabba kompetizzjoni inġusta imma sinċerament Ikkolli najt li minkejja l-fatt li għamilna ħafna investigazzjonijiet m'hemmx provi illi kien hemm xi tip ta' distorzjoni tal-kompetizzjoni. Issa fuq il-ġejjien qed nistennew aħna dan id-diskutejni fil kuntest ta' tenti għanna approċ ġdid qed nippruvaw napplikaw il-lezzjonijiet li tallimna mill-programmi Marco Polo, issa dak kollu li aħna nagħmlu fis-servizzi tal-trasport ta' merkanzija qed isir fit-trans Eh, fil-programmi trans europej tal-Networks tat-Trasport. Umbat, hemm ħafna kustjoni differenti bħal per eżempju illi aħna nipromuovu l-użu ta' servizzi ta' trasport innovativi, eh, illi niżviluppaw ukoll infrastruttura anċillari li hija inkluża issa kienet iskluża qabel, u anki li niffaċilitaw operazzjonijiet ta' trasport multimodali u li notu l-informazzjoni meħtieġa u sistemi tal-ITS li jridu ikunu uh, maħluqa u disponibli. U qed inħarsu kollin aspetti ġodda tal-innovazzjoni kif nistaw insaħħu l-effiċjenza qed naraw il-trazzjoni tal-vetturi, eh, mhux kollox irid jgħaddi għal mezzi ta' trasport differenti, manki trasport bit-triq irid jibqa' innovattiv u anki teknoloġija ġdida tista' tkun appoġġata minn dan il-programm. Aħna qed nippruvaw naraw kif nistgħu wkoll naraw xi difetti tas-suq biex dejjem nikontribwixxu <clears throat> għal aktar tkabbir. Ġifieri għadna ma wasalniex għal definizzjoni aħarija ta' kif se jsir dan is-segwitu wara Marco Polo fis-servizzi ta' trasport tal-merkanzija, irridu nagħmlu analiżi dettaljata ex ante biex naraw kif l-artiklu 28 il-ġdid ta' tenti se jiġi implementat, imma aħna ottimisti ħafna għabbażi tal-esperjenzi kemm pożittivi u anke negattivi li kellna b'dan il-programm. Naħseb illi jista' nistaw eh, eh, niksbu xi ħaġa sostanzjali għas-snin li ġejjin. Mela naħseb illi nista' nieqaf hawnhekk sur President dom ftit iktar mill- li ħsib li sendum, naħseb illi intom diġa irċevejtu il-komunikazzjoni elettronika u dokumenta sfond, aħna l-esti il nwiġbu għal-mistoqsijiet u nieħdu kommenti minnant il-non-reverly membri. Grazzi. Got Mr. Grosh, Mr. Alcadro, Mrs. Meissner. Anybody else? Kellima oħra, għandi Sur Grosh, Signora Meister, Sur Kolicek, Sur Rike. Okay, Macho. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank äh, für den Bericht. Grazie ħafna, Sir President, nirringrazzjakom tal-rappresentazzjoni ta' dan ir-rapport, jien għandi xi ftit mistoqsijiet jew forsi iktar jistgħu jitqisu bħala kommenti, Marco Polo għalina huwa programm importanti ħafna u pjuttost interessanti minħabba li fil-verità Nur għandu xaqsa ma tqassim tal-modalitajiet U jina nsaqsi għana xan għamlu f'din l-ewel fazi li għab pjuttest komplessa ta' dan il-fajl. Jina naħseb li f'wieħed 102 huwa dispożizzjoni tagħna, 42 huwa wkoll eh, qasam pjuttost diffiċli. U jina naħseb li huwa possibbli li fil-fatt dawn il-programmi il programmi illi huma pjuttost komplessi jistgħu jfallu minħabba li huma komplessi huma stess. Issa għandna l-kwistjoni tal-kofinanzjament nixtieq insaqsik fuq din u tret mistoqsija hija hemm xi tip ta' mod ta' kif aħna nistgħu nikkompanjaw dawn il-dawn fajs permezz ta' strutturi oħrajn taħseb ma taħsibx li dan huwa strument importanti ħafna, speċjalment dak nintixaqsam il-potenzjal li jistgħu jagħtu l-SMEs, grazzi. Mr. Alcadrawi. Dank u wel, voorzitter. Een beetje... Eh, Grazie, sur president. Mela, norbot ma dak il għal kollega tiegħi, forsi tista' tina ftit iktar informazzjoni dwar id-distribuzzjoni ġeografika tal-proġetti. Hemm xi stati membri partikolari? Fejn dawn il-programmi jintużaw iktar minn oħrajn? Minn stati membri oħrajn? U f'dan ir-rigward għandek l-impressjoni li il-kumpaniji jafu il-possibilitajiet li joffru joffri l-programm Marco Polo? hemm biżejjed għarfien dwar dawn l-opportunitajiet li huma disponibbli fuq livell Ewropew il-kumpaniji kollha jafu illi hemm dawn ir-riżorsi li jistgħu jużawhom huma. Bat mistoqsija oħra dwar il-ġejjieni. Jina der li fem tilli bximot jew ieħor aħna se nindirizzaw di kwestjoni imma il-daqs tal-budget ma tantxu ċar. Forsi tista' tgħidilna kelmtejn ukoll dwar il-kalendarju meta se joħorġu l-ewwel sejħiet tal-offerti. Uh, eh, Sempliċi biex nkunu nafu fejn fejn qegħdin. Sinjura Meissner. Grazzi ħafna, grazzi ħafna ta' din prezentazzjoni. Jina nishtiq illi nerġan tenni dak il ntqal mill-kelima ta' qabel mhux fejn qed nirrepetihom, nista' ngħid naqbel magħhom, issa fl-aħħar net inti illi fil-fatt jista' jkun hemm 4 miljun trakkijiet li ħajġu fit-toroq tagħna u ħajkunu trasportati wkoll permezz tal-baħar u da kif ħajkunu mqasmin. Eżattament, u kif tistgħu timmaġinaw intom li it ukoll ħajsir anke permezz tal-Inland Waterways permezz tal-faċilità Connecting Europe jekk din tkun implementata ġifieri x'nistgħu nagħmlu aħna sabiex aħna naraw li nilqu riżultati iktar tajbin. Dik kienet il-mistoqsija li nixtieq nżid ma' dawk li għadna kemm smajna. Ja, Iva naħseb li ħasra li fil-fatt dan il-kunċett aħna qegħdin E, nwarbuħ minħabba li għall ewwel darba ħna għandna ċertu inċentivi ta' għajnuna finanzjarja li huma marbutin mal-lanijiet tal-ġilda kontra bidla tal-klima jekk aħna qegħdin naraw li qed nagħmlu e, ċaqli minn fuq il-ferroviji għal fuq il-bastimenti, da xorta maħniex qegħdin insolvu l-problemi u l-affarijiet jistgħu jsiru komplikati minħabba li aħna nafu li hemm ċertu nuqqasijiet, nafu li forsi hemm ċertu għanijiet li aħna nistgħu bil-metodi li għandna d dispożizzjoni tagħna, però jekk aħna għandna din il-faċilità ta' Connecting Europe, l-istrazzjoni ħadd inbidel iżda l kwistjoni hija din li beta wieħed pereżempju jkun hemm ċertu pjanijiet li jkunu appoġġjati minkejja li forsi jinstema' daqsxejn ikkomplikati, aħna qegħdin naraw li mbagħad dan ikunu infassin sabiex ikun implementati, mbagħad saċertu punt ħajiskadu l-fondi, issa din hija ħaġa illi ħasra U aħna rridu naraw illi nqablu din is-sistema kol ma' sistema tal-kummerċ fil-emissjonijiet. Intom tiftakru li kien hemm minn nagħmel ħafna żbalji, ċertifikati ħarġu bladoċ u fil-fatt aħna rajna li l-konċett kien jerġa' jkun evalwat u rridu ntejbuh. Fil-fatt dan kien l-ewwel pass aħna parteċipajna f'din il-proġett. Iżda fil-fatt aħna din ngħidu li hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, l-implementazzjoni li aħna minna ċertu żbalji fl-implementazzjoni għal raġun nifhem li l-Kummissjoni da tgħid li hemm bżonn li tagħmel analiżi li hemm bżonn ħalli tidentifika x'huma nuqqasijiet iżda l-metodu tal-inċentiv finanzjari li għandhom jingħataw pereżempju jekk jintlaħqu l-anijiet tal-emissjonijiet u li joqsu dawn l-emissjonijiet dan u għalan u Ma nistax ngħidu li pereżempju l-Kummissjoni tista' titbiet minn dan il-an. il an Issa fil-kas tal-Connecting Europe Facility, zgur li intom ħat isħawdu mħabba li mem lebda kriterji kifem fil-kas tal-missjonijiet. Tal Aħna ħet kollu għadin naħdmu fuq il-kostruzzjoni u xejn iktar. Naħseb din dinja idea tajba li sfortunatament edda titħassar ftit ftit. Nishtiq il-nisma toġiba u nata Kommissjoni. komissjoni Thank you very much, Mr. Kolicek. Děkuji, jasim si myslím, že není třeba opakovat to. Grazzi, ħafna. Naħseb illi l għalfejn noqgħod nirrepeti dak li diġà qalu l-kollegi tiegħi. mis mistoqsija oħra. Lima industriji jew lima oqsma bħalissa qegħdin jużaw il-programm Marco Pola, per eżempju, 20 sena ilu, uh, eh, reġat imbniet fabbrika li tipproduċi il-ħġieġ. Aħna dak iż-żmien kellna wkoll ferrovija tal-istazzjon eh, eh, stazzjon ta' ferrovija tagħna, kellna u kienu għaluli illi il-trasport bil-ferrovija issa ġi abolit mek għaliex ma, ma jagħmilx u li il-ħġieċ jiġi trasportat biss madwar 80 km ta' distanza u mhux iktar. Dan huwa eżempju tipiku ta' ta' kumpanija kbira u, u, u dana ma jaqbillux illi jibda jagħmel trasport bil-ferrovija x'tista' tagħmel inti biex dana isir iktar uh, jirrendi. Grazzi ħafna. Sur President, jiena se nistaqsi li l-Kommissjoni forsi tistax tiddeskrivi li eh, programm Marco Polo jew eh, proġett Marco Polo li hu tipiku għaliex sabiex aħna kunu nistgħu nifmu eżattament kif jaħdem għaliex jiena nifhem il-kunċett ġenerali x'inhu imma jina nishtiq li ittina eżempju li uh, per eżempju li partikolarment sinifikanti. Ok, Mr. Eh, Karamitsos. Sir Karamitsos. Iva, jena naf il-lokomotiv għalli xin semmejtu Marco Polo, jajt il-president, eh, fil-mina fil li jem bejn Franza u l-Ingilterra. Grazzi, Sur President, għal grazzi eh, l-onorevoli membri għal kommenti tagħhom. Jena marriċ uh, eh, b'ximot jew ieħor niprova nantiċipa dak illi hemm uh, fil-rapport illa trid joħroġ, jiġifieri marriċ noqgħod nagħmel ħafna pubbliċità għaliex ksibna ħafna minn dak li ridna niksbu u l-unika diffikultà nista' ngħid hija jew kienu ir-regoli amministrativi li imponejna fuq il-kumpaniji għaliex dan kien ir-regolament finanzjarju illi kien qed jobbligana jew jobbligana imponuwo. Aħna provajna nissemplifikaw tal-limna ħafna minn Marco Polo wieħed, eh, li zajna problema minn Marco Polo 2 u l-Aġenzija bdiet tagħmel ħafna iktar pubbliċità, ħafna iktar reklami, bdiet tinforma eh, lil eh, dwar il-proposti. il proposti Proġetti essenzjalment kienu illi s-sir din iċċaqli għamodali għal trasport bil-ferrovija u trasport bil-bahar, aħna nixtiequ li kunem iktar użu tal-kanali tal-ilma interni, għamla kienem żewġ każijiet fejn aħna ippruvajna illi eh, nipromovu iktar il-passaġġi tal-ilma interni ma hemm problema e propju l-istruttura ta' tal-industrija mumiex kumpaniji żar jew medju, ma kumpaniji żar ħafna. U emmek il-kumpaniji li per eżempju għandhom 10 jew 15 il-dajsa jew vapur jistaw jamlu eh, jistaw jihdu semu kol fil-proġetti tana, imma jekk inti tara il-proġetti tana, minn tista tara xe kumpanija li għanda vapur zaħir wieħed li edha tipprova eh, tagħmel it-trasport tagħha permezz tal-kanali tal-ilma interni. Aħna qed nippruvaw grupp, nagħmlu gruppi biex il-kumpaniji il eh, ikunu jistaw jaħdmu fl-imkien aġenzija imma xorta waħda ma ksibniex daqs skem xtaqna. Issa, dwar il-mistoqsija ta' surrike li eh, xtaq jisma fuq proġett tipiku, jekk per eżempju inti tiħu trasport bit-triq, mill mill eh, beach tal-Germania sal-Tramontana ta' Spanja hemm proġetti fejn aħna nnexxinna eh, neħu il-trasport mill-ferrovija għat trasport fuq il-bahar f'ċerti partijiet ta' Hamburg ħafna proġetti tal-ferrovija eh, li jaqdu per eżempju il-Polonja u l-Italja ta' fuq hemm ħafna proġetti li miflok mal il-binarji jaddu fit-triq dawn il- dwar id-distribuzzjoni ġeografika nistaw Iva nispjegawlkom ftit iktar, nistaw nibatulkom saħan sitra l-proġetti individwali biex naraw tkunu tafu eżattament kif sar imma b'xi eċċezzjoni ta' xi żoni remoti bħal Ċipru, Malta u postijiet bħal dan forsi anke l-Irlanda. Kien hemm eh, li ma tantx użaw il-programm il imma naħseb li distribuzzjoni tal-proġetti madwar l-Ewropa hija pjuttost tajba jkolli ngħid Issa kif nistaw intaffu xiftit mill-komplessità punt importanti u validu li għajja Mr. gross u kif nistaw nbidlu il-proċeduri. Aħna provajna nissemplifika l-proċeduri bejn Marco Polo wieħed u tnejn, imma xorta marna xinix nissemplifikawhom daqskemm xtaqna u naħseb li issa bl-approċċ il-ġdid li aħna rridu eh, insegwu bil-analiżi ex ante u servizzi tal-trasport tal-merkanzija għal Eh, għafas finanzjarju multianwali bit-tenti ġdijt nittama li nkunu nistaw nitalmu mill-lezzjonijiet illi eh, diġa kellna biex nkomplu nissemplifikaw. ħagħuħra li kienet diffiċli ħafna x'kien hemm ħafna kumpaniji li rridu jipparteċipaw imma rridu illi ikollhom eh, l-aħħar kilometru li kun kopertu kol per eżempju illi eh, jibnu triq taċċess għal xi terminal jew inkella nifinanzjaw per eżempju il-bridges għal containers għal eh, kanali tal-ilma interni jew inkella għal, għal, settur ferroviarju dan ma kienx possibbli eh, bil-Marco Polo eżistenti. Għaw rapporters oħrajn prezenti hawnhekk imma fit-tenti il-ġdid dan se jkun possibbli. Għalhekk naħseb illi Eh, tallimna u eh, l-affarijiet se jitjibu fil-ġejjeni. Issa, id-daqs tal-proġetti, kolli najt illi Normalment mumiex proġetti gbar ħafna u ma kumpaniji u ta' daqs medju proġetti pjuttost zar li jgħatu riżultati tajbin. Issa l-ura għal Sur Kramer, ma tantx fimt eżattament dak li rrit tfisser imma dan il-programm għandu rizultati ambientali bħala element essenzjali tal-rizultati tal miksuba. Jgħattilkom li għal kull euro li nfaqna għamilna eh, gwadan ta' 13 euro f'dak kemm huwa tnaqqis tal-istorbju u tnaqqis fl-emissjonijiet ukoll. Din hija xi ħaġa li ġiet verifikata. U dan huwa element importanti ta' Eh, azzjoni ta' dan it-tip bil-trasferiment tal-merkanzija għal mezzi ta' trasport oħrajn. Eh, Dal-darba ma semmejniħx b'mod partikolari imma il-benefiċċji kienu ċari u riżultati immiksuba kienu tajbin. Iva dwar it-tip ta' prodotti l-industrija tal-azzar, Ehm, ehm, apparat domestiku, amara, dawn huma l-affarijiet normalment li qed jiġu trasportati. Kif qed tagħmlu dan fis-sef bl-inċentivi dik il-problema li għandi jien? Naħseb li dan id-diskutejtu sew fid-diskussjoni fuq tenti u l-artiklu 38 fejn eh, diskutejtu s-servizzi tal-trasport tal-merkanzija, iva, wieħed mill-elementi u għalli fl-evalwazzjoni tal-proġetti xorta se inkludu il benefici għall-ambjent. L-innovazzjoni, iva, il-trasferiment ta' eh, trasport tal-prodotti għal mezzi oħrajn, imma l-benefiċċji ambientali u kol se jkunu parti mir rekwiziti ta' dan l-artiklu 38, imma Għadu żmien biex aħna ngħidu kemm se jkunu, però dawn huma l-lezzjonijiet li aħna tallimna dak li għad kellimtkom fuq u illum aħna qed nagħmlu l-aħjar użu minn dawn ir-riżultati biex eh, nagħmlu xi ħaġa iktar importanti u tajba taħt is-sef u t-tenti. Issa fil-qosor ħafna fuq dil kwestjoni ta' sef għal dinja fuq il-ġejjeni, għadni ma' fimċ sew, kif is-sejħiet tal-afferti u eh, se jiġu prezentati proposti ġodda meta se jkun tista' tgħidilna ftit iktar dwar il-kalendarju u fis-sef aħna qed nassumu li se jkun hemm iktar stati membri li jippreżentaw proposti fil-waqt li Marco Polo huwa iktar kumpaniji privati, kumpaniji żaru ta' daqs medju kif għattinti. inti dawn il-proġetti zar, kif se jkunu indirizzati uh, bis-sef, forsi tista' tiċċaranna ftit dwar dan. Iva, mistoqsija tajba din. Naħseb li l-artiklu 38 fuq is-servizzi ta' trasport tal-merkanzija mhix xi ħaġa li eh, l-Stati membri biss jistgħu jagħmlu l-proposti. L-ewwel eh, ġabra ta' proposti għaliex illum għandna eh, sejħa l-proposti fit-tieni parti tal-2014 wara li tkun mitmuma l-evalwazzjoni ex ante l-ewwel talba għal proposti biex nużaw il-flus tal-qafas finanzjarju li jmiss issir Jiġifieri waqt eh, il-mandat ta' din il-Kummissjoni nkunu nistgħu innidu l-ewwel talba għal proposti għal azzjoni ta' dan it-tip taħt l-artiklu 38 ta' tenti. Imma kollox jorbot fuq dak li se jiġri fil-ġimat li ġejjin fl-MFF, il sef u tenti. Imma aħna ottimisti illi sa' settembru nkunu nafu iktar kif x'inhu jiġri sadattant ikunu nidejna l-evaluazzjoni ex-ante għal dak li aħna rridu nagħmlu taħt l-artiklu 38 mbagħad sal-bidu ta' sena d-dieħla ikonna idea iktar ċara ta' kif eh, u x'sen kopru u l-ewwel proposti, l-ewwel talba l-proposti se jkun għan-nofs eh, fil-bidu ta' sena dieħla Very much for that, Mr. Kanamitsos. Um... Grazie ħafna ta' dan. Ma nafx jekk hemm xi ħadd li jixtieq jirġi. Tkellem jekk le nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss li huwa dwar l-opinjoni ta' Kars 2020. Is-sur Lasakki kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq illi fil-fatt intom tilbsu ħadfun sax jiena nixtieq nitkellem bil-lingwa tiegħi kjoġbok. Sur President, l-għonet ta' permettu li illi nintroduċi dan il-rapport tant importanti għal setturi li verament għal din raġun nasib li huwa rapport li huwa importanti għal l-istabilità ekonomika fl-Ewropa. Inti taf li l-industrija edha għaddija minn żmien ibes l-industrija tal-karozzi, tal-produttura tal-karozzi, tal karozzi tal produttura tal tal tal karozzi kienet edha tagħmel telf għal dan l-aħħar ftit snin, ġifieri daw li qed jagħmlu l-istrutturar imxew eh, marru ħallura ħafna u kien hemm ħafna impjanti ta' produzzjoni kellhom jwaqfu l-attivitajiet tagħhom. Dan huwa settur li provdi 12 miljun xogħol. U għalhekk l-iżvilupp ta' dan is-settur importanti ħafna din hija raġuni għalfejn il-Kummissjoni prezentat il-pjantazzjoni ħalli bekk aħna irreġġaw lura dan l izvilup negattiv tal-industrija jiena ma nixtieqx nidħol biss f'dettal iżda intom tafu li hawnhekk aħna għandna erba' pilastri importanti. Naturalment aħna nappoġġaw l-isforzi li qed jisiru minnaħa tal kummissjon minħabba li aħna rridu nappoġġaw lill industrija iżda jiena naħseb illi il-pjantazzjoni u il-target mhuwiex ċar minħabba li hemm ħafna referenzi għal latti leġislattivi parzjali illi jistgħu jkunu diskussi mill-Kunsill kif ukoll mill-Parlament Ewropew, ġifieri hawnhekk hawn naqqas ta' ċarezza u naqra ambigwa l-bicċa minħabba li aħna għek din nitkellmu fuq pjantazzjoni iżda dak li jiena naħseb li tista' tkun problema ġdida hija li meta aħna tinfasslu l-pjantazzjoni u meta l-Kummissjoni kienet tagħmel dan, dan kienet issir bażi ta' xenarji iktar pożittivi minn dak li aħna għandna fir-realtà minħabba li l-produzzjoni tal-manifattura tal-karozija importanti ħafna u naqset minn 17 il-miljun fis-sena 2006 għal 11 miljun issa. Nafu li fil-fatt aħna għandna bżonn li jkollna ristrutturar minħabba illi inkella żguri li dawn is-setturi ħajkollhom problemi kbar finanzjarji. Issa fid-daw ta' dawn il-ċif naħseb li aħna rridu nistabilixxu ċertu prioritajiet, rridu naraw aħna x'nixtiequ nilqu permezz ta' din l-industrija għaparti minn hekk aħna nixtiequ illi nżommu f'moħħna il-fatt illi għandna din it-tendenza negattiva li qed tiżviluppa u ma nistgħux aħna ninjorawha u ma nistgħux nitilfu l-opportunità laqqas li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Din raġuni nixtieq illi naġlu daqsxejn ix-xogħol tagħna u nispeċifikaw l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni jiena naħseb li għal din raġuni huwa importanti ħafna illi il-grupp tal-livello li fuq fuq uh, Cars 2020 għandu jkun stabilit issa ma nix nistennew li tibda s-sena d-dieħla. U naħseb li għadna nibdew bil studio l evaluazzjoni tal- tal-impatt dwar il leġislazzjoni li kienet proposta nkella l-negozjati tagħna jew diskussjonijiet tagħna mhumiex ħajk jagħmlu sens minħabba li aħna maħniex ħankunu nafu kif dawn l-isforzi kollha jistgħu jisiru wkoll elementi ta' kompetitivita f'dan il-qasam. Jiena naħseb li m'għandniex aħna nidħlu fuq kif dawk li qed jagħmlu l-produzzjoni għandhom jilħqu dawn għanid minħabba li huwa lan tiegħi fil-fatt li jekk aħna nisfurzaw dawk il-produtturi sabiex jiffukaw fuq il-propertajiet fuq l-elementi aerodinamiċi aħna nkun għadin naqsu milli niżviluppaw pereżempju tires, il-fuel u l-effettività u l efficienza tal-konsum tal-fuels mill-karozzi. U naturalment l-anijiet ambientali mbagħad ma mhix ħajintlaħ u jekk ħanibqgħu sejrin hekk, naħseb li aħjar ikun li kieku nippermettu lill produtturi li jiffukaw fuq ċertu setturi partikolari. F'ċertu stati membri nafu li memx network ta' toroq prinċipali li jizviluppa ta' sew, għal raġuni aħna rridu nappoġġaw l-infrastruttura tal-motorways u koll, iżda parti minnek rridu nappoġġaw u koll infrastruttura għal fjuż alternativi jina nistanna bil-ħerqa il-kommenti ta'kom u l-emendi ta'kom u zgur li jintom tixtiqu tiqisu wkoll dan l-element tal-prodott gross domestiku l-iżvilupp ta' dan kollu fl-innovazzjoni u l-iżvilupp. Grazzi ħafna Sur Ferber tal-IPP. Grazzi ħafna Sur President u għaziz kollegi jiena nixtieq illi fisem li ipp Nejt, grazzi l-rapporter jina għasad til pozizjoni tana, zda jina naħseb illi f'dak l-industrija qsam l-industrija nafu illi għawek aħna għanna bżon li kuna pozizjoni anka minna tal-Komitat ta' Tran u l-pozizjoni tal-rapporter jina naħseb illi aħna nappoġġawa minnaħat għana nishtiqu illi nefukaw u nirreferu b'mod partikolari għal l-alternativi li aħna għanna f'dak li ndixaqsam teknoloġiji ta' fuels u teknoloġiji ta' tħaddimu oħrajn. Jina għat naħseb mod partikolari għall-normalizzazzjoni li aħna rridu nafanzaw anke f'dan il-qasam. Dan diġa sema bosta drabi iżda bżonn ukoll li aħna jkun iktar negozjati mal-Istati Uniti, bżonn diskuti iktar fuq l-standards mal-msiba tagħna Amerikani u rridu diskutu l-standards Ewropej u apparti minn hekk jiena naħseb illi il-qasam tal-infrastruttura u t-fassil tal-infrastruttura ġassa ma jina nasab illi għanna jkollna u koll eh, diskussjoni tal- dwar il-fuels alternativi, dwar il-metodi alternativi u aħna rridu naraw aħna fl-Ewropa kif nistgħu infaslu dawn l-infrastruttura ħalibek għahna nkunu nistgħu nħarsu iktar l-ambjent dan kien il-punt dawn il-punti li jiena xtaqt inżid wa dak il-intiġant għal mir rapporter jiena nittama illi fil-fatt aħna nkunu nistgħu noħorġu pożizzjoni tajba u soda ħalli bekk l-industrija ma jkollha xejn eh, x'tagħmel ħlief illi tadotta u tħaddan din il-pożizzjoni ta' dan il-Kumitat Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Galja Zala. Grazzi ħafna, Sur President, fissem il-Grupp ta' Soċjalisti jena nixtin grazzi ħafna għal l-opinjoni illi aħna smajna ma ħadd ir-rapporter. Jiena naħseb li hawnhekk għandna punt li għandu x'jaqsam għal komunikazzjoni ta' komissjon din proposta fil-fatt eh, importanti u meħtieġa jiena naħseb li probabbilment dan il-kumitat aħna naqblu dwar il fat li dan is-settur huwa settur importanti ħafna fl-industrija Ewropea u fl-istessin aħna rridu naħdmu flimkien u noħolqu mekkanizmu tajjeb ħalli dan is-settur jibqa' jkun settur b'saħħtu u settur sostenibbli li jista' jenna sabiex nilqu aħna l-anijiet tal-proposta tal-Kummissjoni. bżonn li aħna jkun dan ir-rwol ta' tmexxija f'dan dan is-settur fuq il-livell globali jiena naf li fil-fatt il-, -il ċifri kif qed juruna illi dan is-settur mhuwiex miexi tajjeb għal din raġuni s-settur għandu bżonn appoġġ minn għata l-istituzzjonijiet. Issa naf u illi hemm ċertu punti li dwar aħna nistgħu naqblu perfettament mar-rapporter, issa fuq ċertu punti oħra ma naqblux, aħna naqblu dan il-pjan di l-komunikazzjoni għandha tkun implementata mill-iktar fis possibbli u aħna rridu nagħmluha ċara x'inhuma l-anijiet u x'inhuma l-odda li aħna ħajkonna bżonn sabiex aħna nimplementaw dan il-pjan. Iżda hemm ċertu kummenti din l-opinjoni, issa ma nafx jekk din hix kwestjoni li ħana nistgħu naqblu dwarha jew le, mela ħanibda billi nitkellem fuq il-kwistjoni tal-emissjonijiet għal dan is-settur. Aħna fil-fatt konna ħriġna b'opinjoni, opinjoni li kienet ħarġet minn kumitat ieħor tal u fil-fatt kienet ħarġet għal kienet waslet ukoll għal proposta li kellha tkun adottata mill-Parlament għal din raġuni ma naħsibx li issa wasal il-waqt li nitkellmu fuq l-emissjoni ta' CO2. Għalissa naħseb li għandna ninsew dan il-punt sakemm ma jintlaħaq il ftajn bejn il- kunsil u l-Kumitat Ambientali tal-Parlament li huwa l-Kumitat responsabbli għal dan is-suġġett. Issa dwar l-IB aħna nafu li fil-fatt aħna diġà bdejna eh, naraw li huma qed jaħdmu mal- settur tal-produzzjoni tal-karozzi. Il-Bank tal-Investiment Ewropew qed jiffoka ħafna fuq riċerka u l-innovazzjoni ħalli bekk permezz ta' dan ta' din l l-għajnuna aħna se naraw li kun jistgħu javanzaw b'mod iktar faċli. Jiena nixtieq illi nfakkarkom illi fil-fatt il-Bank tal-Investiment Ewropew diġà qed jaħdem fuq dan il-punt u anke livell il-grupp ta' livell li qed jaħdem fuq dan. U minħabba illi aħna qegħdin naraw illi qed nibbeżaw rwieħna fuq ix-xogħol li sar mill-grupp ieħor naf illi aħna rridu nkomplu naħdmu mal-Kummissjoni U l-Parlament u anka huma minnata dan il-grupp rridu jkomplu jaħdmu sabiex jiddefinixxu l-prijoritajiet u naħseb li kol kemm aħna naqblu illi rridu naraw li jkun hemm dispożizzjoni ta' din l-industrija kull strument possibbli li l-Unjoni Ewropea għandha Minħabba li din dan is-settur huwa wieħed strateġiku u nistaw nintafaw lura f'dak li għandu xieqsam kompetittivita jek għanna ma nħedux azzjoni illum. Grazzi, Sur President. Jena kommenti tijaj jaqblu ma dak tal kelma ta' qablex, naħseb illi eh, ma nistawx noqodu nġebdu l-emulaw l-industrija eh, tal-karozzi, għad dejjem l-ikbar krizi, mus noqot nġilura dawk l-istatistika katastrofika marbuta ma din eh, l-industrija fl-Europa. U veru li huwa importanti li nużaw dan ir-rapport biex nikkonċentraw l-isforzi kollha tagħna fuq is-soluzzjonijiet li nistgħu noffru biex din l-industrija tkun tista' terġa' tqum fuq saqajja fl-Ewropa din hija ħtieġa għaliex jekk aħna nħallu dan is-settur għal eh, kubteħ mela allura eh, nkunu qegħdin eh, ukoll inċedu kull tama ta' ġejjieni industrijali għal kontinent tagħna rridu nieħdu inizjattivi li huma iffokati u korrenti u solidi bħal kulħadd jiena ukoll nilqa il-qafas ta' azzjoni Ewropea li jgħat eh, jiprofdi għal dawn l-azzjonijiet konkreti li jista' jiġi kompletat, ippreċizat, ikkonsolidat f'ċerti punti tiegħu naqbel ma dak il għal kollega tiegħi febe, sabiex inkunu nistaw tas sew inqajmu in, in l-industrija Ewropea tal-karozzi fuq saqajja uh, lix l-Ewropa għandha ħafna xtati anke f'dan il-qasam essenzjali u eh, dan huwa eh, qasam illi wkoll jiffaċċa ħafna eh, sfidi hija ħasra illi naraw illi aħna għadna ma finalizzajniex sistema ta' karozzi elettriċi li propju taħt tikketta Ewropea batem ukoll il-vetturi ibridi biex nifaċċaw l-sfidi ta' għada u għalhekk inkomplu nipromuovu il riċerka u l-innovazzjoni bħala wieħed mill-pilastri mil tal-industrija Ewropea għaliex ma niżviluppawx programmi kbar Uh, eh, wissajn ħafna fuq il-kooperazzjoni uh, imsaħħa uh, eh, u ċentri Ewropej tar, Euro, uh, riċerka fl-Ewropa għalfejn ma nasbux li forsi L-Europa tista' tkun propju il-kampjun ta' trasport eh, nadif li ma jax ħsara l-ambjent madwar id-dinja dan ukoll jista' jsir permezz tal-konċertazzjoni u diskussjoni fl-imkien biex ma noqgħodx intawwal naħseb illi eh, ma jistax ikun hemm innovazzjoni teknoloġika mingħajr sforzi eh, konsiderevoli u hija ħasra li l-Ewropa għadha ma laħqitx il-lan li tinvesti 3% tal-GDP tagħha fir-riċerka u l-iżvilupp. Dan imur it it-tfit mal-faċilità minnaħa tal-banek il-krediti biex niżviluppaw dawn l-aspetti kollha nikkonkludi eh, b'xi ħaġa li fil-fema tiegħi essenzjali aħna ħloqna font ta' aġġustament ta' globalizzazzjoni għal ħaddiema fil-qasam tal-industrija tal-vetturi illi huma qiegħda dawn huma l-ewwel vittmi tal-kriżi u hemm bżonn illi hemmhekk ukoll aħna eh, natu l-ikbar ammont ta' għajnuna possibbli f'dak li huwa eh, taħriġ kontinwu Eh, l-antiċipazzjoni tal-bidla f'dan is-settur għaliex jekk dawn in-nies jitilfu eh, il-xogħol tagħhom, il-kompetenzi importanti li għandhom jistgħu jintużaw f'setturi oħrajn. Dawk huma l-ewwel riflessjonijiet tiegħi fuq dan ir-rapport tal-kollega tagħna. U flimkien mal-kollegi l-oħra tal-grupp eh, aħna u koll l li niproponu emendi biex jirriflettu il-pozizjoni tagħna. Grazzi. Is-Sur Kolċev. Grazzi ħafna. Sur President, jina għandi xiftit kommenti minn għadna minħabba li li miex l ewwel darba fejn aħna konna din diskutu dan is-suġġett. Fil-fatt kien hemm seminar speċjali wkoll anka dedikat lil dan is-suġġett. Min eh, min du aħna stabilxin l strategija 2020 dwar dan is-suġġett aħna rajna li kien hemm ħafna vetturi li kienu qed jaħdmu bil-combustion u dan jikkorrispondu wkoll mal-produzzjoni u aħna rridu naraw eżattament aħna x'nixtiequ nappoġġaw bħala riċerka jew pereżempju nifukaw fuq tires, il-modi ta' riċiklaġġ, jew inkella naraw illi aħna fil-fatt forsi nistgħu nappoġġaw sistemi oħrajn ta' produzzjoni u naraw illi aħna nkunu nistgħu nillimitaw b'xi mod is-sistemi ta' tal-veloċità tal-karozzi minħabba li din hija xi ħaġa li taffettwa ħafna l-ambjent minħabba li jekk inti pereżempju eh, tara illi fil-magni tal combustion tnaqqas il-veloċità tista' tifranka ħafna wkoll mill-użu tal-enerġija. Aħna rridu naraw ukoll li forsi fil-qoddim nistgħu nirriflettu wkoll dwar l-użu differenti l-użu per ta' l-idroġenu għal-atħaddim tal-, -tal karozzi. U fil-fat aħna rridu naraw illi rridu nitkallmu fuq eh, il-charging ta' dawn l-istrumenti unkella li nbidlu blok sħiħ minn dawn il-karozzi u naħseb li fil-fatt dawn huma affarijiet li huma inċentivi tajbin ħafna parti minn hekk nistgħu naħsbu wkoll fuq l-iżvilupp ta' sistemi ikkombinati pereżempju karozzi li jaħdmu bl-elettriku u naħseb illi dawn il-magni ibridi jistgħu jintużaw ukoll sabiex niżviluppaw il-qudiem dawn il-karozzi ehm, li jaħdmu bl-elettriku. Apparti minn hekk aħna nafu illi hemm ukoll ċertu karozzi li jaħdmu bl-elettriku li jistgħu jużaw l-idroġenu sabiex jaħdmu, hemm ukoll kondizzjonijiet oħrajn illi jistgħu jippermettu li jkun iktar żvilupp il-qoddim u din tista' toħloq infrastruttura għal l-idroġenu u għal dawn kollu iżda rridu nkun xi ħafna meta aħna nistabrixxu dawn l għanijiet ħalli l għanijiet tagħna jkunu realistiċi kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna li s sur kolli ċek minħabba li diġa eh, reġa semma huwa s-suġġetti tekniċi. Daw kienu punti illi verament huma importanti ħafna għal qasam ta' riċerka u l-iżvilupp tal-qoddim tal-ġejjien, skużawni, dawn huma affarijiet li ħajkunu priorità żgur fuq l-aġenda tar-riċerka, dak li għandu xaqsam it-ħaddiem tal-muturi u tal-karozzi, aħna naħsbu li fil-fatt minħabba li aħna diġà stabilixxejna ir-regoli tal-emissjonijiet aħna edna li rridu naqsuhom b'mod qawwi sas-sena 2020. U fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-karozzi ta' 95 jużaw 95 gram u hemm min juża design gram Dawn allura x'ed ngħidu qed ngħidu qed nitkellmu fuq il-karozzi tal-logħob aħna. mina naħseb iżda li hawnhekk għed nitkellmu fuq kemm karozzi jistgħu jaħarqu minn daw l-emissjoni ta' CO2 għandna qed nitkellmu wkoll fuq żewġ kilogrammi punt disa'. U għahna rridu nafu eżattament jekk aħna u xħajkonna dawn it-tip ta' karozzi, dawn ħajkunu karozzi li ħajkollhom magni ta' 3 litri u jużaw tip ta' fuel differenti. Ilhom ħafna li il lobbies fil-fatt qegħdin jaħdmu fuq dan iżda huma jridu jistaqsu wkoll dawn il-mistoqsijiet tekniċi ħalli nkun naf eżattament min qed jiġbed il-ħabel lejli ma' direzzjoni. Issa għandna wkoll qasam ieħor tal-magni tal-karozzi u trakkiet il-gbar. Għandu x'jaqsam ukoll mal-brejkiet, iżda għandu x'jaqsam ukoll mal verġita tal-dawn il-vetturi. Rridu naraw illi pereżempju dak li nixxilna infadlu jkun jista' jkun Tradot xi ħaġa li aħna nistgħu nżommuha u nażnuha b'xi mod. Din huma kwistjonijiet tekniċi ħafna iżda rridu niddiskutuhom. mbagħad aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq vetturi ibridi u l-kapaċità ta' tal-fatt li aħna nkunu nistgħu nasnu din l-enerġija rridu naraw x'tista' tkun f'dan il-kuntest jekk aħna qegħdin naraw li magna tista' tkun daqshekk tqila li ħad tkun iktar tqila mill-karozza kellha kemm u aħna ħajkonna nqogħdu nittrasportaw il-vettura stess tit il il-magna li aktar tqila mill-vettura stess. Naturalment di ma tantx tagħmel sens u aħna ħan ikonna ħafna ħarat enerġija u anke dak li għandu x'jaqsam e, il-batteriji li għandna fil-vetturi u l-użu tal-elettriku l-enerġija ta' tħaddim ta' din batteriji dawn huma elementi li aħna rridu nifukaw fuqhom fir-riċerka tagħna, rridu nifukaw ukoll fuq il-fuels alternattivi, fuels ġodda u fis-sissin aħna nażbu li din hija xi ħaġa importanti ħafna aħna fil-fatt irridu nikkonsidraw dan kollu fil-kuntest ta' Orizzont 2020 u jiena nixtieq ngħidilkom illi fil-fatt aħna qegħdin naħlu ħafna ħafna enerġija elettriku, l-efficienza tal-enerġija li ktar ħaġa importanti, hemm ħafna x'namlu, m'hemmx għalfejn inqogħdu eh, ninħlew fuq ċertifikati ta' CO2 jew il-backloading, minħabba li fil-kontest tal-backloading aħna konna din ngħidu rridu nerġgħu nibdew nibdew niċ-ċertifikati u nolluhom dawn iċ-ċertifikati bħala prezzijiet. Le, jiena naħseb li fil-fatt aħna qegħdin naraw li dawn iċ-ċertifikati xorta waħda qegħdin ehm, jgħaddu u rridu naraw li kull n-nies rridu iħallsu jekk pereżempju jkun ħadd ikun qabeż il livell ta' tal-CO2 u mbagħad jibdew mill-ewwel jaħsbu kif jistgħu jfadlu u jnaqsu l-emissjonijiet issa f'din l-industrija naraw li f'dan l-aħħar 20 sentejn żdiedu b'14.2 għalmenu fil-Germania. U l-konsum ta' enerġija nizib xi 2%. Ġifiri dawn huma affarijiet li aħna rridu nżommu f'moħħna. Sis Cooksover from the Commission. Grazzi ħafna signor Christopher għal um, Kummissjoni. Grazzi ħafna tal-kommenti ħna għadna nota dak kollu li ntqal. Ma nafx forsi hemm xiktar kummenti. Well, Short and to the point, I'll say that. Uh... Fil-qossor ikolli ngħid ma preċiża milli jidher. Ma naf xiena kif ħadd wieġeb inti sur każak għal dak li ntqal mill-kummissjoni. Sinjuri, nixtieq nirgrazzjahom ħafna din diskussjoni li aħna kellna hawnhekk nixtieq illi ngħidilkom illi aħna għadna nota ta' dak illi intqal fid-diskussjoni u nixtieq illi nwieġeb għalmenu għal ftit mill-kummenti. Jiena minix qed niddiskuti il-danijiet tal-emissjon ta' tnaqis tal-emissjonijiet. Jiena xtaqt ngħid illi fis-suġġerimenti tagħna aħna xtaqna li nkunu daqsxejn iktar flessibbli u naraw li l-kumpaniji ikun jistgħu jizviluppaw sew dawn il-kontribuzzjoni, ġifiri aħna nix nistabilixxu dawn l-osma speċjal minħabba li hemm bosta aktar possibiltajiet li jistgħu ikunu użati sabiex aħna nil l tagħna u imbosta inċentivi wkoll li aħna nistgħu nużaw sabiex niżviluppaw dan kollu dinja xi ħaġa importanti ħafna mhux biss għall-industrija tal-karozzi għal din raġuni naħseb li rridu npoġġu daqsxejn iktar enfasi fuq dan. Dan huwa marbut ukoll mal-użu tal-fond tal-globalizzazzjoni Nafu li għanna ħafna possibiltajiet ta' affarijiet li jistaw ikunu żviluppati, iżda fl-istessin aħna rridu nqisu wkoll spejjeż ta' produzzjoni kif ukoll il-pis tal-magni li jaffettwaw l-effettività tal-vetturi. Nirringrazzjakom bil-koll u għet nistana bil-ħarqa li kon iktar diskussjonijiet u li nisċevi il-kommenti tagħkom bil-miktub. Mela, ħanvotaw uh, dwar fil-komitat fil-17 ta' settembru jkonna diskussjoni oħra fil-15 ta' lulju bat eh, jkonna voti ieħor fil-15 ta' ottubru bat il-vot fil-plenarja u għampjana għal novembru ġifier fil-15 ta' lulju f'nofsinhar hija l-iskadenza sa li hija data intom sa din id-data fil-fatt tistgħu twasslu l emend tibatu l-emendi tagħkom issa nixtieq ngħaddi għal l-opinjoni li mess li hija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 il-frontieri estern tal-Istati membri Natalie Griesbeck. Grazzi, Sir President, kollegi, il-Komitat ta' Trasport ħatarni rapporter fuq il-proposta ta' regolament tal-Parlamentu uh, Kunsill biex noħolqu regoli dwar il-sorveljanza tal-frontieri esterni tal-Bahar koordinata mill-Aġenzija Ewropea ġestjoni operattiva fuq il-frontieri esterni tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea kif jindika it-titlu tal-regolament, jena rrit nirrepetiħ, dan huwa test illi jirreferi għal frontieri esterni tal-Unjoni u għal daqstant illi jaqaw kol taħt il-kompetenza tal-Komitat Libe. Uh, ħafna volontà tajba rridu najdu il-dimensjoni ta' trasport hija pjuttost limitata hawnhekk. L-unika dimensjoni rilevanti għat trasport fir-rapport konċerna l-operazzjonijiet ta' riċerka, salvataċ u rkupru eh, u għalek jiena rrit propju nifoka fuq dawn iż-żewġ assi il-taħriġ u l-formazzjoni tal-gwardjani u anke l-iskampju ta' informazzjoni. L-ewwel net jiena nipproponi għal dak li għandu xaqsam l-interċezzjoni fuq il-baħar, eh, nipproponi klawżoli ta' protezzjoni bħal ma hemm fil-protokoll li diġà jeżistu kontra t traffiku illeċitu ta' immigranti blajru bil-baħar u fit-triq li huma addizzjonali għal konvenzjoni tal ġnuż Magħquda kontra il-kriminalità transnazzjonali u fuq is-sigurtà il-trattament il uman tal-persuni abbord, is-sigurtà tal-vapuri u tal-merkanzija bat dwar it-taħriġ uh, tal-Gwardjani tal-Frontieri, formazzjoni li jkunu eh, jistaw, jkunu jafu kif jgħinu l-persuni li jispiċaw il-bahar, formazzjoni legali diġaja disponibli fil-proposta dak li għandu xaqsa majnuna umanitarja u għajnuna medika ta' eh, urġenti il-vapuri involuti f'dawn l-azzjoni koordinati ta' sorveljanza għandu jkollhom il-koll kits medikali u umanitarji jiena eh, mort fu eh, bastimenti tal-Frontex per eżempju u eh, hemm xi xuħut li huma mamra b'dawn il kits u oħrajn li mhumiex. Hemm bżonn li din issir xi ħaġa standard u organizzata b'tali mod biex inkunu nistgħu inħadmu din l-assistenza fil-baħar u nippruvaw illi namlu li nistgħu biex ikunem dan il-personal imħarreċ abort. Mela dik dak li għandu xaqsam ma taħriċ u l-assistenza kif għattu kol fil-bidu jina nħos li u importanti ħafna illi aħna nkunu nistaw norganizzaw l-inna fusna ħjar u e, ntejbu il-ġabra u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-aġenziji li huma voluti fis sorveljanza marittima kif huwa diġà rakkomandat fil-kuntest tal-politika marittima integrata. Jiġifieri din hija ideja ta' interoperabilità ta' sistemi ta' sorveljanza biex aħna nkunu nistgħu niġbu flimkien is-sistemi ta' kontrollu ta' segwitu li qed jintużaw diġà biex niżguraw il-sigurtà u sikurezza il-baħar, kontroll tas-sajt, tal-frontieri u attivitajiet kollha ta' kontroll u implementazzjoni tar-regolamenti. Dan il-mod l-operazzjoni li jagħmlu L-autoritajiet ta' sorveljanza jridu jkunu ġestiti aħjar u innaqsu l-ispejjeż. F'dan il-kontest ġenerali, ġifiri assistenza u eh, taħriċ u ġbir ta' informazzjoni biex nifaċilitaw l-operazzjonijiet ta' eh, salvataċ fil-bahar irridu kol noħol u ambjent komuni għal skambju ta' informazzjoni biex ikonna sorveljanza fuq il-qasam marittimu għanzi fil-bahar fil eh, ma' tal-Unjoni u niproponi li l-rwol tal-Aġenzija f'dan il-qasam għandu jkun definit fil-regolament bħala komplement ta' dispożizzjonijiet illi hemm fil-proposta ta' regolament illi jirreferi għal l-isima Eurosur. Fl-ħarnet unalaqaw sur President minnajr ma nisra il-klim tal-Papa, l-Papa Marta bħalma tafu Lampedusa l-biraħ jew il-biraħ l-ula u wu saħaq eh, kem edin ibatu dawn il-persuni u kem kem kem li tant nis jitilfu ħajjithom fil eh, fuq il-bahar Uh, eh, marriċ sanatikom il-barka papali imma biex sempliciment eh, nirrepeti dal fuq din il-zjara tal-papa għalix hija għal dawn l-ħar tliet snin Lampedusa hija tilqa eh, dawn l-immigranti u wieħed biss minn ħafna postijiet illi hemm l-immigranti fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni u li hemm l-obbligu illi kull vapur illi jagħti għajnuna lill persuni li siburuhom f'diffikultà fil-baħar imma dan kultant eh, imur kontra il- il-dispozizjonijiet li jem f-regolamenti eh, u eh, jista jisaħan sitra ikunem passi jittihdu passi legali kontra vapuri li jkunu enu lill-immigranti. Jiġifieri eh, dana jimpedixxi lil kaptan ta' dawn il-vapuri il illi jgħin lil dawn in-nies illi sibu f'diffikultà forsi l-Kummissjoni tgħidilna xi ħaġa dwar dawn. U eh, għandna eh, neħdu passi biex nirrivedu dawn it-test inqisu eh, u nikkonsidraw is-sitwazzjoni ta' salvataġġ fuq il-baħar. Mela dak huma l-punti essenzjali eżis kollegi. Nittama li riflessjonijiet il-proposti u l-kommenti ta' anki l-kritika għalix le. imma dan iridu u koll ikunu eh, riferuti u kollu marbuta ma' dimensjoni ta' trasport eh, ta' dan il-rapport għalix inkella dan ikunu ta' kompetenza tal-Kumitat Libe. Grazie. Thank you very much, Mr. Fidan. Grazie tassew, is-sur fidanza fisem il-PPE. Grazie Presidenti, jina nishtiq nirringrazzja lill kollega Grisbeck għal-ħidma tagħha mis faċli u koll għaliex hija setet tara fejnu l-aspett marbut ma' trasport f'din il-proposta. Jiena naħseb li l-emendi li ġew res għamil kollega sejrin fid-direzzjoni it-tajba u eh, zammew sodi ċertu pożizzjonijiet tal aħnanna anke fir-rigward tal-kompetenzi ta' libe aħna rridu naraw xini eh, u koll kompetenza tal-Komitat għat trasport Irridu nibdew mill-ħtieġa illi nsaħħu il-missjoni tal-Frontex eh, dan l-aħħar, il-fatti ta' dan l-aħħar juruna dan jagħtu xieda ta' dan li kif qalet il-kollega il-ġestjoni ta' dawn il-persuni u metu ma jaslu f'post partikolari ssir aktar diffiċli. Jek għana ma nużawx l-istrumenti komuni u Frontex u għet minn dawn l-istrumenti li aħna nistgħu nużaw. Qed naħdem fuq ċertu proposti ta' bidliet li huma dwar id-dimensjoni ta' trasport bil-baħar. Proposti illi huma dwar id-definizzjoni tal-żoni eh, illi jmissu ma' ximkien ġifiri fil-baħar Mediterran. Aħna hawnhekk għandna differenza bejn l-miet territorjali ta' pajis, eh, l-miet illi jmissu u zoni ekonomiċi esklusivi li huma dwar eh, faxxoħra esterna u bat minn hemm ikonna l-miet internazzjonali. Apparti dan għandna definizzjoni oħra tal-ispazju marittimu. Ġifiri il-żoni SAR, Search and Rescue, ta' tiftix u salvataġġ li dawn huma marbuta mal-ħidma ta' Frontex, definizzjoni aħjar ta' dawn iż-żoni. U bekk ta' responsabiltajiet illi jaqaw fidejn l-istati membri din hija meħtieġa li ktar jek naraw il-Baħar Mediterran fejn spiss din il-firda din il-qasma hija xi ftit ikkomplikata u mħawda u l-żoni jirbu fuq xulxin il-bqija jidirli illi s-sol tal-kollega eh, u għasol illi aħna naqblu miegħu ovvjament dejjem meta nżommu mal-kompetenzi li għandu l komitat tagħna. Grazzi, Sur Benalis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Γκρίσμπεκ για την καλή της γνωμοδότηση. Jena nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Grisbeck li għamlet biċċa σόλ, εξελέντη fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali barra it-tisħiħ eh, tal-frontieri eh, terrestri bejn il-Greċja u t-Turkija. Din il-ġlieda hija diffiċli ħafna eh, dajes u l ekwipaġġ mingħajr ma noqdu noddu kol il-konsegwenzi tal-atmosfera Eh, diffiċli u eh, li fil-din eh, iż-żona tal-Mediterran hemm persuni mill-università, membri tas-soċjetà ċivili li din jajdu xista jsir waqt operazzjoni fil bahar Miftuħ Ovvjament il-liġijiet il iridu jiġu rispettati, drittijiet u koll, anki f'dawn is-sitwazzjonijiet eccezzjonali u eh, li ħatma kien qed jistennijhom. Imma l-in issa eh, dwar il-kwistjonijiet li jarbtu ma' trasport marittimu naħseb li rridu nżommu triq tan-nofs nsibu bilanċ bejn il-koerenza tar-regolament minn banda u distinzjoni illi rridu namlu bejn il-liġi internazzjonali u l-liġi Ewropea għal dak li għandhom xjaqsmu l-operazzjonijiet ta' salvataċ l-SAR. Eh, dan kollu huwa eh, regolat minn konvenzjonijiet internazzjonali għalhekk irridu nistaqsu jekk hemmx bżonn illi naddattaw dawn il-testi eh, ħaġa li hija ġustifikata biss jekk eh, sempliċement biex aħna nkunu nistgħu ngħinu lil dawk in-nies li jsibu ruhom f'diffikultà fuq il-baħar mingħajr ma eh, ninsew ukoll l-ekwipaġġ illi ikun maqbud bejn ħaltejn hawnhekk. Grazzi Sur Taylor. Um, Grazzi President Iva, ma l-ewel daqatajn dan il-rapport ma tantx għandu relevanza marbuta mal-Komitat ta' Trasport kif qalu l-kellima ta' qabli. Imma aħna nisabu f'pożizzjoni li hija pjuttost tal-waħx. Għandna ħafna eluf ta' persuni li jitilfu ħajjithom li xjerqu metu ma jkun qegħdin jippruvaw jaslu fuq ix-xtut Ewropej. ċertu bastimenti jmorru joħorġu jfittxu għalihom u mbagħad jaġaw lura anke jekk il-bastimenti u il-passiġġieri ikunu fi problemi. Aħna nilqaw artikolu 9 illi jiprofa jindirizza din il-kwistjoni billi jindirizza it-tfittiċ u s salvataċ speċifikat. Din hija l-aktar ħaġa importanti għalina hawnhekk. Aħna naqblu ma' ħafna bnadi tal rapport u l-abbozz ta' Opinjoni ta' Sr. Grisbeħ mistoqsija l komissjoni fl-aħħar net. ġifiri. din il-proposta kif inhi allinejata jew marbuta mal-Istrateġija Ewropea tal-Viċinat, il-politika u il-fondi. Forsi l komissjoni tista' tweġibni hawnhekk. Grazzi il komissjoni Thank you very much. Uh... E signora Hilli, Grazzi fisem il-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja li senjora Grisbeck għall-opinjoni tagħha grazzi għall-Parlament ukoll tal-li eh, aġġisċa malajr hawnhekk fi rigward dan id-dossier jiena nixtieq nibda billi nindirizza punt illi saret sinjora Demelis dwar il-punt fil-liġi internazzjonali. Aħna fil-proposti tagħna pprovajna niżguraw li jkun hemm konsistenza ma' strumenti tal-liġi internazzjonali b'mod partikolari l-istrument ta' tfittxija u s-salvataġġ, ġifir il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar tfittxija u s-salvataġġ u l-Konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar. Infatti, il-proposta hija mfassla fuq bilanċ bir-reqqa bejn is-sorveljanza eh, fil-frontieri jekk ikun hemm ċertu sitwazzjonijiet illi jfeġġu f'operazzjoni tal-Frontex u l-fondi tal-ċentri ta' koordinazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ illi diġà jeżistu fl-istati membri. Infatti, dan ma fassal b'tali mod illi dak li għanna hawnhekk huma il-kriterji ta' dak illi għandu jiġi konsidrat bħala fażi ta' emerġenza il-fazi ta' allerta, inċertezza u distress. Wara dan, il-koordinazzjoni ta' operazzjoni taddi għal koordinazzjoni ta' salvataġġ ta' reġun partikolari fejn jiseħ il-salvataġġ. Il-kwistjoni dwar kif dan marbut mal-politika Ewropea tal-viċinat li istaqsa Sur Taylor, dan huwa strument illi Jinsab hemmhekk għall-istati membri li qegħdin jaġissu taħt il-koordinazzjoni ta' Frontex mu strument illi jindirizza kooperazzjoni u rabtiet relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi. Jekk li nixtieq nagħmel xi osservazzjonijiet dwar eh, l-abbozz ta' opinjoni. Jiġifieri dwar il-punti illi tqajmu Sinjora Griesbeck, l-ewwel punt Wadwar il ir-referenza tal-ambjent komuni għall-iskambju ta' informazzjoni, il-sizen, u koll l-attribuzzjoni tiegħu fl-Aġenzija ta' Frontex. Hawnhekk nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni bħalissa qed taħdem evalwazzjoni ta' impatt għal dal-ambjent komuni għall-iskambju ta' informazzjoni li ser jinkludi wkoll studju legali u kol studju dwar il-modelli ta' arkitettura differenti dwar kif ser Isseħ dan l-iskambju ta' informazzjoni f'dan l-istatju għadna ma' deċedejna xejn dwar it-tmexxija ta' dan l-ambjent komuni ta' skambju ta' informazzjoni, ġifiri ma' nafux li ma' aġenzija se tkun responsabli Frontex, EFSA, jew inkella xi aġenziji oħra, għaliex eh, hemm kwistjoni ta' kompetenzi legali u bażi legali hawnhekk. Forsi jista' konna approċ settorjali u nibnu dan l-iskambju ta' informazzjoni fuq strumenti li diġa jeżistu, pal per eżempju l-Eurosur. Aħna qegħdin nifmu illi dan l-istrument hawnhekk u l-proposta attwali tagħna m'għandux jantiċipa id-diskussjoni tagħna dwar l-ambjent komuni għall-iskambju ta' informazzjoni. Punt ieħor li jiena nixtieq nqajjem huwa dwar il-kwistjoni ta' taħriġ kura medika u emerġenza u koll obbligu illi ikunem il-kits mediċi abbord il-bastimenti il-valur miżjud ta' dan ma nistawx niċħduh, iżda aħna għanna ċertu dubi dwar il-bazi legali illi qed nużaw f'din il-proposta. Jekk din il-bazi legali tkoprix is-sitwazzjonijiet ta' taħriġ mediku u jekk tkoprix id-dispożizzjonijiet pal per eżempju li kunem eh, fornimenti u ċertu tamir fuq bastimenti partikolari. Aħna ser nkunu qegħdin nindirizzaw aktar din il-proposta. Xi ħaġa oħra li ser nitrattaw taqa' taħt il-titlu ta' klawżoli ta' protezzjoni fejn hemm dispożizzjoni dwar il-kumpens tal-bastimenti. Tal Din hija xi ħaġa li aħna wkoll nixtiequ nitrattaw għaliex hawnhekk il-kundizzjonijiet illi taħtom jingħata l-kumpens ma tantxu maċari ċari għalina. U lanqas huwa ċar min ser jikkumpensa lil min f'dawn iċ-ċirkostanzi. Referenza l-artikolu 10 illi mhix biss hija marbuta ma l-interċettar imma wkoll ma salvataġġ għalina mal ewwel daqatajn mhijiex xira. Jekk għandkom aktar mistoqsijiet, għamlu għamek joġobkom u nirringrazzjakom. Signora Grisbeck, xaġuħra? Uh, Monsieur le Président, merci. Sur President, grazzi ħafna ja reazzjoni malajr. Nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li eh, taċċi tweġibiet tal-mistoqsijiet u l-proposti illi jiena għamilt se ovvjament l-opportunità li nerġaw niddiskutu fuq il-konsiderazzjoni tal-istudji tal-impatt biex intejbu eh, l-iskambju ta' informazzjoni u d-deċizjoni ta' min li ma aġenzija se tuħuħsib dawn l-iskampji, din dinja xi ħaġa importanti ħafna issa fuq eh, l-għajnuna medika urġenti u l-kits mediċi medici li kunem fuq il-vapuri naħseb li il-taħriċ u koll tal ekwipaċu u koll u importanti ħafna irridu nsibu bazi legali għanna nsibu għamina diffikulta jek lejna nirringrazzja l-kollegi u bat il-kwissjoni ta' definizjonijiet, ta' zoni, Naħseb illi din hija wkoll ħaġa importanti ħafna jiena ma nafx eh, għalix il-Kommissjoni ma tantx wieġbet eh, għal din il-mistoqsija legali hija huwa dan il-Kumitat ta' Trasport illi jista' jindirizza l-problema ta' żoni meta ta' dawk iż-żoni li jmissu ma' xirxin eh, jew ta' żoni internazzjonali u l-ibħra ekonomiċi Jiġifier din hija eh, mistoqsija importanti ħafna imma jiena ma nafx jekkux hux f'dan ir-rapport illi din il-problema rridu nindirizzawa. Naħseb illi għandna nkomplu eh, naħdmu biex naraw jekk eh, għandux uh, isir hawnhekk kulħadd irid jara xi hija kwistjoni pjuttost diffiċli. Mela, grazzi ħafna għal proposti ta'kom un-bat eh, l-affarijiet eh, nkomplu nirfinawom meta namlu l-emendi ta'na. Did you want to say something? Grazzi tassew, xtaqtejt ħagħa ġohra, Signora Hili, Fil-qosor ek joġbok. Nitlob skuza Signora Grisbeck jina ma weġibċ il-mistoqsija ta' zoni marittimi. Iva, għandek raġun, ma weġibtekx. Aħna, ma interessajniex il-kwistjoni ta' zoni marittimi, dan għaliex l-ibħra territorjali, iż-żoni li jmissu ma' xulxin huma kwistjoni ta' sovranità statali u dawn jiġu determinati mill-istati membri u xi stat ieħor għabbażi tal-liġi eh, tal-Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar, is-salvataġġ din hija kwistjoni oħra dawn determinati għabbażi tal-Konvenzjoni ta' Search and Rescue tfittxijo salvataġġ. Kif għal sur fidanza huwa minnu illi xi drabi dawn jirbu fuq xulxin, imma dak li provajna nagħmlu f'din il-proposta huwa illi inħarsu u nirrispettaw iż-żoni marittimi hekk kif infasla determinati mill-istati membri u naħdmu għabbażi ta' dan xejn aktar. Grazzi tassew. Tal-intervent tat-tin intervent tiegħek. Nixtieq infakkar il-membri l-iskadenza l-emendi hija dik tal-11 ta' Lulju f'nofsinhar kum vot fil-Kumitat Transer ikun fi 17 ta' Settembru imbagħad fil-Kumitat tal Libertajiet Ċivili ser jivvutaw f'Ottubru. L-ewwel kwistjoni l-iskadenza l-emendi hija dik tal-11 ta' Lulju nhar il-ġimgħa il-ħamis, jiskuża ruħu l-President, f'nofsinhar, 11 ta' Lulju f'nofsinhar. Il-punt li jmiss. Twil mhux ħażin illum kien dan in-nofstanhar jgħid il-President. Il-punt li jmiss għallinjament tal kurrituri tas-sef diskussjoni mal-Kummissjoni Ewropea, prezentazzjoni ta' riżultati tal-evalwazzjoni ta' sejħi tal-proposti 2012-2013. L-ewwel mistoqsija li għandi. X'inhi id-differenza bejn il-koll annwali u multi annwali? Ek Grazzi tassew. Nitkellem dwar iż-żewġ punti b'mod konġunt jew. Iva, jekk joġbok għaliex inkella ser nibda naqta qalbi hawnhekk. Se nitkellem dwar il-kurituri l-ewwel jekk tippermettili u dan huwa eżerċizzju li għabbażi tiegħu ir-rapporters dwar it-tenti u CF issuġġerew flimkien ma' Shadows illi dan jiġi ippreżentat ukoll fil-kuntest aktar miflus tal-Kumitat Tran u jiena grat illi dwar dan bilna illum bekk qed opportunità illi jiena nagħtikom taqsira ta' riżultati ta' din il-proċess tal-allineament li ġi mitlub fl-emenda li ġiet ivutata eh, mill-Kumitat dwar it-tenti u CEF Diċembru tas sena l-oħra. U bażi ta' dan, il-Kummissjoni ħadmet mal-Istati membri sabiex tiżgura illi il-korrituri eh, ta' tenti u d-disa korrituri l-oħra illi ma kienux daqshekk differenti imma fafna naħat ma kienux allineati sew fil-rigward tal-allineament ġeografiku, il-vantaġġ ta' dan l-eżerċizzju ta' allineament huwa wieħed politiku li konna set wieħed ta' korrituri bil-korritur tal-merkanzija, bil-tinġar bil-ferrovija, kun dak ewleni għanna u kol aktar vizibilita u trasparenza vizavi l-partijiet interessati, imma u kol ser nimmassimizzaw il-valur mizjut u l-efficienza iġifiri l-korrituri tal-merkanzija bil-ferrovija jistaw jibbenefikaw mill-naħat kollha tal-politika mhux biss il-fondi u dawn jistaw jibbenefikaw ukoll mill-gvernanza tal-korrituri tal-merkanzija bil-ferrovija. Dawn ġew promossi fil-Parlament, kien hemm proċess ukoll ta' sew ta' mill-istati membri mingħajr. Ma nidħlu fid-dettall tal-alleniment. Irridu Il-kollega tiegħi ser jgħidilkom ukoll ir-riżultati tal-trilogu jekk naraw l-annes tal-faċilità Connecting Europe, nistgħu naraw illi networks ewlenin li huma diskritti f'dan l-annes tnaqsu minn 10 korrituri għal disa u l-allineament ukoll imbidel sa ċertu punt. U f'din il-faċilità, f'dan l-annes tal-faċilità Connecting Europe ser isibu deskrizzjoni l-ġdida tal-kurituri tal-merkanzija bil-ferrovija li huma allineati ma' dawn in-networks ewlenin, il-kurituri ta' networks ewlenin. Dan l-eżerċizzju issa aħna għanna dawn il-kurituri ta' networks ewlenin li ser ikunu f'konformità ma' leġislazzjoni jekk kif il-TNT u l-CF jitħlu fis-seħ nittama' aktar tard din is-sena, imbagħad ikonna wkoll mod progressiv dawn il-kurituri tal-merkanzija bil-ferrovija illi kol jidħlu fis bil-mod il-mod. Dan huwa eżerċizzju illi jaqa' taħt il-politika tat-tenti u kol politika tal-ferroviji. Ovvjament is-CEF irid jiġi ikkonfermat hawnhekk u għada wkoll fih dan il-koreper. Ek kif dan jitwettaq naħseb li nkunu għamilna pass il-kbir il-qoddim, nkunu mlejna ċertu lakuni u koll inkunu waqqafna netwerk ta' dawn il-korrituri tal-merkanzija bil-ferrovija issa. ħaġa oħra dwar it-tenti il l-proċess ta' għażla. Aħna qassamna żewġ brochures iva, żewġ fuljetti għandna il-programm annwali, il program ta' ħidma annwali, il-programm ta' ħidma multi annwali. Hekk nagħmlu kull sena. Nagħmlu programm ta' ħidma multi annwali għal proġetti ta' priorità u nagħmlu programm annwali illi jkun xi ftit iżgħar għal bqija tal-proġetti u taħt il-qafas ta' tenti. Dan kien l-aħħar eżerċizzju taħt il-programm attwali xi fondi għadhom disponibbli u wis probabbli illi aħna ser nirrikorru għalikom wara il-sajf bi programm ta' ħidma ieħor imma li tkellmu dwar dan wara il sajf u din hija l-aħħar talba taħt il-programm tenti 1.5 biljun euro kollha f'daqqa bejn l-annwali u l-multi annwali u bekk eh, ammont kbir mhux ħażin ta' fondi illi iwassal għal ħames darbit aktar f'investiment kif edin naraw illi għanna d-dejta fil-rigward tal-kwota modali l-istudji annuali u għanna kwota dejjem tikber ta' investimenti li huma appoġġati mit-tenti hija pjuttost loġika meta naraw il-perjodu ta' żmien tal-programm f'dan l-aħħar sitt snin u ser naraw illi prioritajiet importanti li appoġġaw il-politika ta' trasport, qed jiġu appoġġati wkoll importanti għal e RTMS, għal servizzi ta' informazzjoni u koll il-modijiet interni bl-ilma. Nixtieq nitkellem dwar żewġ prioritajiet speċifiċi fil-programm manwali sabiex nipromuovu l-innovazzjoni u teknoloġiji il-ġodda jekk tridu li il-parti tal-infrastruttura tkun parti importanti eh, mit-trasport, irridu nallinejaw u koll il-parti tal- sobijiet privati u pubbliċi edin nipruvaw niffaċilitaw it-taħlita meħtieġa bejn il-fondi pubbliċi u l-finanzi minnħal oħra u fl-aħħar net il-priorità numru erba' fejn bosta proġetti inżammu sabiex napoġġaw il-korrituri ewlenin tal-ġejjeni u l-korrituri tal-merkanzija bil-ferrovija. Program ta' infrastruttura illi huwa allineat mal-priorità tal-politika ta' trasport. Dwar il-programmi multijanwali jiena naħseb illi il-punt ewlieni li għana neħdu nota tiegħu huwa li dan kien proġett ta' għażla, proċess ta' għażla ta' sew diffiċli. Kenna ħafna domandi juri illi ħafna proġetti ta' tenti li jinsabu hemmhekk u jeħtieġu li jkunu finanzjati minkejja ċertu limiti li għandhom l-istati membri iżda fl-istess waqt fisser li kena nagħmlu għażliet li kienu diffiċli nagħmluhom u dawn l għazliet kienu meċija mill-ħtieġa illi aħna nżommu dawn il-proġetti li għandhom l-akbar valur miżjud minnaħa u minnaħa l-oħra illi nażlu proġetti li aħna fiduċjużi li jistgħu jiġu implementati mill-aktar fis possibbli ġara darba din hija l-aħħar sena tal-programm u l-attivitajiet huma eleġibbli bissa l aħħar tas-sena 2015. Dawn kienu żewġ kriterji illi permettulna illi nażlu fost il-ħafna proġetti illi aħna kenna. Kenna budget ta' 348 miljon euro. Grazzi, Sur Gross. Iva, grazie ħafna, Sir President. L-ewwel punt jiena nixtieq ngħid dwar huwa tliet mistoqsijiet jew aħjar kummenti ta' konferma l-ewwel nett aħna konna qegħdin ngħidu li fil-fatt inkjed xoqqa tal-Parlament, fil-fatt nixtieq ningrazzjaw eh, tal-inizjattiva li tiedet mill-Parlament, apparti minn hekk aħna nixtieq nkunu nafu x'effett dirett dan jista' jkollu fil-pajjiżi differenti. U jekk fil-fatt il-mod ta' kif aħna nistgħu naraw li qed niġbru dawn l-affarijiet kollha jistgħu xinġabru sew jew kellek hemm xi eċċezzjonijiet. U anka dwar il-waqt l-iktar importanti fejn aħna nistgħu nimplementaw ċertu proposti jekk pereżempju hemm xi timetables sabiex aħna nimxu b'mod progressiv u naraw ukoll x'tib ta' raġunijiet aħna kellna inklużi hawnhekk u apparti minn hekk aħna wkoll kellna proċedura fil-network ewlini fil-core network u nixtieq inkun naf jekk dan jkun ukoll implementat fil-kas tal-kuritur jew inkella jekk aħna aħniex qegħdin naraw li dan ħajimxi fil-proċedura separata dak kien li kelli xnejt fuq l għol ħaġa, sa fuq tieni ħaġa jkolli ngħid imma tantx kelli biżjed ħin sabiex niddiskuti dawn id-dokumenti li ntom qassamtu llum iżda żgur li ħajkolli ċans fis-sajf sabiex noqgħod naqrom u nanalizzhom, però għandi mistoqsija pjuttost sempliċi dwar il-Maltijan u l-koll. Intom tafu li għawek għedin naraw l-ewwel proġetti anka li għandhom xieqsu mal-ġestjoni ta' traffiku tal-ajru, aħna ninsabu situazzjoni fejn aħna rridu nanalizzaw eżattament anke fil-kuntest tal-Single European Sky aħna qegħdin naraw li l-implementazzjoni fil-pajjiżi membri ma ħadmitx sewwa jew minħabba raġunijiet politiċi jew raġunijiet oħrajn x'inhi relazzjoni tal-investimenti marbuta f'dan il-kuntest flimkien mal-proposta tal-Kummissjoni. Jina naf li lissa u kanna din il-proposta l-ġdida ta' Single European Sky u nishtan si jek dawnu miex eh, kustjonijiet, investimenti li huma konformi ma l-ewwel proposta jew ma tiri proposta. U jekk hemmx fil-fatt xi tip ta' kontrast, fil-fatt dan kollu jiena xtaqt insaqsi fil-mistoqsijiet l-oħra għom bil-miktub. Sì, grazie Presidente. Sì, io queria... Grazzi, President. Nirringrazzja l-Kommissjoni għal dik l-informazzjoni. Dwar l-informazzjoni marbuta mal-budgets. Eh, issa, s Pakis għal li wara Deċembru se jkunem program tista tajdinna ekkux se jkunem flus fil-program se jkun hemm programm spjeganna. Issa kiku kien hemm aktar flus. Kemm proġetti oħrajn setaw ġew aċċettati għal kemm aktar flus? Għalhekk nista' identifikaw b'mod ċar illi hemm proġetti li forsi ma ġewx ippreżentati u għalhekk għax ma kellhomx valur miżjut Ewropew. U xi ħut oħrajn eh, ma, ma ġewx aċċettat għax ma kienx hemm biżejjed flus. Ma forsi tista' tgħidilna eżattament eh, kif kienu maqsumin dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet. U biex nikkonkludi. aħna qegħdin naċċettaw proġetti fil-pjan annwali illi jorbtu mal-programmar il-ġdid għal reviżjoni tan-networks ta' trasport. Il-Kummissjoni kif se tagħmel ġestjoni ta' dawk il-proġetti li huma parti mill-programm sistema ta' programmar qadima u dik ġdida. Umbat qed naraw ukoll xi pjanijiet nazzjonali illi eh, imbdew illi huma kontradittorji na uh, bil-Connecting Europe. Et niprofaw nikkonkludu l-affarijiet nifinanzjawhom u dak kif se jorbot mal-pjanijiet li huma kontradittorji mal-CEF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 Ista' jiena naħseb illi nixtieq insaqsu wkoll safejn aħna wasalna sabiex naqdu dawn il blocks Per jien naħseb li diħan tkun xejn ta' problema minħabba illi mwet jiġri xejn hawnhekk dan kuntest. Hemm konvenzjoni wkoll li kienet adottata dwar it-trasport Pero l austriaċi ma kienux eh, pozizjoni setaw jisibu post tajjeb għal dan u l-lura dan il-proġett kien abbandonat. U għek aħna għanna tlet affarijiet għanna Single European Sky, laqda ta' dawn il-blogs differenti kif ukoll il-programm ta' Cesar ġifiri dak il-li ħajġri għawek. Dak li xasam l-Europa ċentrali ma mhux daqshekk koerenti, mhux ċar. Iva, grazzi ħafna jina fil-fatt rajt xejn it-talba annwali. Għawek qed nara li aħna qegħdin referu trifis li fl-istessin aħna nasbu li aħna għanna studju għek f'dan il-kontest li huwa eh, proposta l ġdida bej taħota u Karlaj fil-Greċja u aħna nafu li dan is-settur kien magħluq fil-Greċja minkejja li eh, hemm finanzjament minn l unjoni Ewropea aħna Eh, minn dan il-fat ħanastu ċertu konsegwenzi u provaw li li konna din eh, il-konsistenza mħabba li aħna u għek naraw li maħnix qegħdin noħolqu biżejjed konsistenza jew qed nagħmlu studju iżda rridu naraw li jekk jiġri xi ħaġa mbagħad aħna naraw x'inhuma l-konsegwenzi. Tieni ħaġa li jiena nixtieq nitkellem dwarha issa ma nafx jekk din toqgħod xtajja f'dan il-kuntest, però jiena diġà semmejta di il Turin fil-fat għallu l-Orti tal-Ġustizja Ewropea li dan ħa jiswa dan proġett ħa jiswa 26 biljum Franza għalu li dan proġett għandu jitwaqqaf għandhom wis eh, u koll eh, punti fejn jintużat il-TGV, per eżempju, l-Italja u koll għandhom il-problemi u għallura mill-li jider sa sena 2030 għana maħnix għan implementaw dan kollu, għallura xħan għamlu, għan waqfu l-finanzjament, għan waqfu l-proġett, jew forsi għan it l-prioritajiet fuq affarijiet oħrajn minkejja il fat li l stati membri diġa tiġidew li dan ħajkunu l-impenni tagħhom. Xorta waħda l-affarijiet huma differenti fir-realtà u aħna rridu naraw eżattament aħna kif għan reagġixxu. Ma nixtrawx li jkollna studju aħna illi ma jwassal imkien illi nafu li fil-10-20 sena li ġejjin biex ħajkun implementati. Jiena naħseb illi illi id-dritt tal-kostruzzjoni bat għandu jkun implementat meta aħna nkunu nixtiequ li jkollna dan l-effett mhux biss fuq id-dokumenti iżda fil-ħajja reali aħna nixtiequ li dawn il-proġetti jkun implementati. Grazie, Mr. Kramer, Monsieur Hertug. Grazie ħafna Sur Hertug. Grazie ħafna. Nixtieq il-lonet eh, nirringrazzja l-Aġenzija tal-TNT u minħabba li fil-fatt bdew jaħdmu fuq dan is-suġġett u fil-fatt aħna naħsbu li għandna ħafna proġetti interessanti li kienu mażula. Aħna fil-fatt rajna l-34 minnhom minn 34 34 il-proġetti kienu dawk li ħana diġa zilna, kienu ħafna minnom li u koll joġbuna, u mbosta punti u l-enin u koll li jtikunu ikunu E, impoġġija fil-qoċċata dan kollu u għanna ħafna proġetti u koll tal-bahar interni, tal-mijiet interni u anka il-referenza għal sistemi ta' trasport intelligenti. Jiena naħseb li fil-fat dawn huma proġetti li aħna eh, diġa ħdimna fuqhom u naħseb li fil-ġejjin id-dinja direzzjoni aħna nistgħu nieħdu u tfissana fid-direzzjoni tajba. Parti minn hekk jiena naħseb li jekk inħarsu li l-ġejjin nistgħu naraw li l-pressjoni hekk ħatkun daqsxejn ikbar jekk aħna nħarsu lejn l-ammont ta' xar biljun euro li kien ħajkun investit fil-pajjiżi tal-koeżjoni, aħna naraw fil-ġejjini aħna rridu nassumu fil-fatt li hemm bżonn li jkun hemm daqsxejn iktar trasparenza fl-allokazzjoni tal-fondi fondi. U għanna nuru eżattament kif tiġru l-affarijiet għalli jkun iktar leġitmi. U l-qoddim naħseb għanna nkunu f'pożizzjoni aħjar illi nieħdu pożizzjoni. U apparti minn hekk jiena naħseb illi huwa tajjeb li torbu l-Kummissjoni sabiex forsi taħseb daqsxejn dwar dawn il-raġunijiet dawn li għandu xaqsmu evalwazzjoni u rridu naraw ukoll li forsi dan dawn il-mistoqsijiet aħna naraw li nanalizzawhom ħalli naraw eżattament x'kienu fatturi li kienu konsidrati u għalfejn intażlu proġetti li intażlu minħabba li jiena naħseb li din kwistjoni tal-kompetizzjoni bejn il-proġetti differenti li kienu eh, mażula naħseb li hija importanti ħafna allura aħna nkunu ħafna iktar aqlin li kiku jkollna raġunament ċar, raġuni ċara għalfejn eh, li tiġġustifika għalfejn taslu daw il-proġetti. Jina u koll nishtiq nitkellem fuq il-proġett 13066 u nishtiq nejt li fil-fat kienem xi madwar 3.7 miljun euro illi kellhom taw fidejn il-kumpanija nistanu kellhom għanna nifinanzjaw ukoll ċertu um, proġetti 50% minnhom dan kien il-proġett ta' priorità numru 13 u l-ġifiri rabta bejn l-Irlanda u l nishtu aħna nkunu nafu jekk din ir-rata ta' kofinanzjament 50% li ħatinata lill-industrija jiġdaqshekk Eh, meħtieġa sabiex aħna niffinanzjaw dawn l-istazzjonijiet ta' charging. U aħna rridu naraw ukoll li nwiġbu t-tieni mistoqsija, tim mistoqsija tiegħi hija din. Id-dawn charging stations, stations tan-Nissan. Nafu illi fil-fat ħajkunu għal żewġ tipi differenti ta' vetturi u Minkejja li aħna fil-fatrajna li kienem proposta anka minnaħat tal-Kommissjoni dwar il-fuels alternativi, aħna rajna biss li għanna varjant wieħed ta' mod kif ikun ċarġat uh, E, tamir, għal din raġuni jena nishtiq li nisma tweġiba minna ħada l-Kummissjoni ġifiri li ma varjant aħna ħan ikkonsidraw u apparti minnek dwar il-proġett Swiftly Green ikolli ngħid li aħna ma tantx fimna eżattament fiex ikkonsisti dan il-proġett għal din raġuni kieku kontent ħafna li kieku l-Kummissjoni tispjegana daqsxejn fiex ikkonsisti l-proġett u fiex ħan investu eżattament. U dak kollox minn ħatijaj. Mrs. Meissner. Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna, Iva. Kien hemm ħafna mistoqsijiet fil-fatt li saqsejtu. Naħseb li importanti li aħna analizzaw dawn kollu naraw eżattament x'inhuma dawn il-proġetti fiex jikkonsistu. U kien hemm ħafna studju wkoll illi jiena fil-fatt attendejt u analizzajna ħafna proġetti differenti ikolli ngħid li daw il-proġetti pilota li anka e, imbdew anka fil-qasam maritmu hemm ħafna investiment ukoll li għandu x'jaqsam mal-scrubbers il-ġodda u proġetti oħrajn. U għanna it-Twin e, e, Fort u koll għanna din ir-rabta digitali li fil-fatt trid tkun iktar analizzata, sa mistoqsija konkreta minna ħatija jina naħseb li dan il-prinċipju huwa li fil-fatt aħna din naraw li dawn il-proġetti għandhom prioritajiet għal kofinanzjament. U din xi ħaġa li aħna xtaqnija fil-fatt u eh, aħna xtaqna li dawn il-postijiet fejn isir il-bini u l-kostruzzjoni fil jintemmu dawn il-proġetti. Dan aħna vera li xtaqna jew le. Iva, kumment fil-qosar, qed nitkellmu dwar programmi multianwali u l-allinjament tal-korritur. Issa taħt il-kontroll ta' Ismailja u Ines, għalix kienu rapporters fuq dan is-suġġett jiena rrid ngħid li fl-allinjament tal-korriduri il-komitat u il-rapporter għadu attenti ħafna illi ebda proġett illi ġintalab mill- mill-parlamentu uh, approvat ma jisparixi ġifir proġetti kollha għadhom uh, jeżistu mbagħad l-allinjament mal-linji gwida ta' TNT jibqa' hemm mhux mibdul ta' xejn ebda bidla fil-kriterji dan ma jwiġibx għal mistoqsija ta' Mathieu li se tirrispondi l-Kummissjoni imma Eh, dana ma jriċ bebda mod ibiddel eh, jew ifarrak dak li ħadmet il-Komissjoni kemm fuq il-linji gwida u anke fuq il-CEF. Thank you. okay. One of the difficulties, John. Għada mill-problemi li ħnanna Yeah illi jekk eh, tatu mappa l-politiku naturalment ħaj jiffoka fuq il-parti li għandu u kontrol fuqa, ġifiri ma jiena din kem ħataħdem tajja, paħjar li kiku jkollna l-informazzjoni kollha minn qabel ħafna ħalli meta tippreżentaw xi ħaġa, kulħadd ikollu ċans jaqra qabel ma niddiskutuha, ma insomma dina xi ħaġa apparti xtaqt ngħidilkom. Però jiena nixtieq ngħidilkom Illi meta ċivejna fil-fatt dan il-fuljet jiena naf eżattament xadda minn moħkom ħabbar li għadda minn moħħi wkoll. Mela fuq il-proġetti eh, speċifiċi nixtieq illi nġibal dawn mistoqsijiet fil-qosor naturalment. Mela aħna lessi li natukom iktar informazzjoni apparti mill-diskrizzjoni eh, tal-proġetti Ġifiri jekk hemm xi proġett eh, speċifiku li intom tixtiequ li jkollna aktar informazzjoni, ejtulna naturalment ħalli nagħtukom iktar informazzjoni. U jekk issa nipprova nwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Nixtieq ningrazzja lilek Dominik tal-kommentijak fuq il-kurituri. il kurituri U naf li din fil-fat miex qed eh, ġerni noqgħod analizza jiena il-kwistjoni kolli kemmi, iżda l-impatt ta' dan l-eżerċizzju tal-linjament naħseb li huwa importanti ħafna. Aħna din nżidu wkoll partijiet ġodda. Dawn il-kulturi din għandha x'taqsam mal-istati membri kollha. U l-istati membri kollha huma koperti b'mod sistematiku. U fil-fatt aħna wek innaraw naraw illi għandna timing speċifiku bejn is-sena 2016 u 2020. Illi jista' jiggarantixxi illi dan huwa xi ħaġa li aħna nistgħu mmexxu sew. M'hemmx iktar eċċezzjonijiet. U fil-fatt din kienet mistoqsija li kienet importanti ħafna fl-aħħar stadju tal-eżerċizzju tal linjamentu u naħseb il-Parlament Ewropew u mela ċara li mhux ħajkun hemm dawn l-eċċezzjonijiet u l-istat membri jkunu koperti jkollna dati stipulati għal kull kultur. Aħna nafu wkoll li dan ma fil-fatt ma il mal-korrelazzjoni, aħna qegħdin naraw li qegħdin nistabilixxu numru ta' kulturi ġodda U naraw il mota kif qed jitmexxa dan kollu qed ikun irregolat minn din ir-rabta li ma kienx fil-fatt mibdula fiħdan tal-eżerċizzju. Fuq Single European Sky aħna rajna illi fil-fatt il-proposta kienet infasla qabel ma ħarġ Single European Sky 2, ġifiri qabel mu korrenti mal ewwel programm. Single European Sky One u jiena fil-fat nishtiq li mbagħad nagħtikom kummenti iktar bil-miktub. Jiena naħseb li dawn l-aspetti kollha għandhom x'jaqsmu ma l-appoġġ ukoll iżda fuq ir-rapport speċifiku jiena nixtieq li nitkellem iktar d-dim. Nista' niktbulkom iktar qoddim meta jkolli iktar parteċipazzjoni u kontribuzzjonijiet minn tal-kollegi tiegħi. Aħna għanna ċifra ta' 1.3 biljun euro li hija dispożizzjoni, aħna konna tlabna 5.7 biljun euro. U wara l-evalwazzjoni esterna li mbagħad żammejna permezz tagħha il-proġetti esterni aħna kellna 4.3 biljun euro kena proġetti ta' tenti li kellhom il-valur ta' 4.3 biljun euro. Ġifiri, aħna kellna nirrifjutaw, ma kellna nirċdu 3 biljun euro maħabba li budget ma kienx biżejjed. Mbagħad aħna rajna l-evalwazzjoni esterna li saret, aħna il-xort konna fil-budget ċifiri huwa fil-qafas multijanwali li aħna kena dan it-tip ta' preskrizzjoni. Il-budget ma kienx għad dispożizzjoni tagħna meta aħna konna din nagħmlu din l-evalwazzjoni din raġuni aħna provajna nagħmlu tajja għal dan il-qasijiet. U fl-istess ħin aħna naħsbu li ħajkun hemm xi ftit mijiet ta' miljoni ew ta' miljun ta' euro li ħajkunu possibbli permezz tal-proġetti li meta u kunem proġett li idum ftit u l-attivitajiet li huma li aħna ma nistawx naslu għalihom. Nasbu li fil-fat nistaw nerġgħu ndaħlu dan kollu fil-programm u għadak li ħajġri wara illi noħorġu bil-proposta fil-fatt aħna nafu illi għanna daqxejn ta' differenza bejn eh, fi żmien qabel ma aħna nimplementaw dan il-proġetti ta' tenti. L-istati membri ġodda u koll għandu ċertu esklussjonijiet minn dan il-programm u din hija ċertu raġunijiet pjuttost ċar minħabba l rati ta' kofinanzjament huma baxxi wis. U l-amministrazzjonijiet ma jistawx jaslu il-dan il-programm skont ir-rati ta' kofinanzjament u għalhekk il-Parlament eh, fil-fatt ħoloq din il-window ta' 10 biljun euro illi hija finanzjata mill-Kummissjoni li tista' tiżgura l politika ta' tenti tista' tappoġġa il-proġetti ta' tenti f'dan il-qasam fit-28 stat membru. sadwar l-istudji li t-siru, aħna għedin naraw li għanna inqas minn dan. Naturalment, aħna għanna ċertu elementi li mumiex qed eh, jorbtu sew ma dan minħabba li għanna ċertu proġetti li għadhom proġetti pilota. Jiġifieri dawn l-istudji ta' 20-25% mhumiex eh, stipulati fil-karti, aħna din naraw li fil-fat dan huwa għandu x'jaqsam mal-proġetti pilota iżda dan ma jfissirx li aħna ma nistgħux niskuraw li meta jkollna dawn il-fondi, dawn il-fondi jaslu fil-kuntest ta' prospetti kredibbli. Dan il-proġett jiena nixtieq nitkellem iktar l-qoddim u rridu niskuraw li dan kollu ħajintwera sew. Iva, ħna provajna kif għamilna fiħdan programmi oħrajn, nifukaw fuq mezzi sostenibli ta' trasport, ġifiri portijiet, furrivija. U dan kollu nkun inkluż ukoll fir-rapport annwali, iżda dan huwa mod kif aħna nistgħu ngħidu li tipikament aħna qegħdin dinnaslu dawn il-proġetti. So biex nikkonkludina nishtiq illi nitkellem ukoll fuq il-proġetti ta' innovazzjoni fir-Renju Unit ma naħsibx illi aħna għandna ċertu plugs multipli iktar minn waħda ġifieri, però aħna għandna kwistjoni li għandha x'taqsam mal-fatt li implementazzjoni bħal din hija eh, impossibbli U naturalment il-lezzjoni li ħanna qegħdin nitalmu minn dan l-eżerċizzju jistgħu kunu dispożizzjoni tagħna. U ħana nafu li dawn għandhom xaqsmu wkoll ma dawn il- ehm, proġetti pilota fanka fil-kontest tal-kurituri u kien hemm ukoll pożizzjoni mnisqam mill-Parlament dwar trasport sostenibbli u favur l-ambjent illi fil-fatt dawn il-proġetti pilota favur l-ambjent jistgħu jkunu mod ta' kif aħna nistgħu naraw kif dan jista' jkun implementat fl-iżvilupp tal-politika. Għadar boħra, Sur President, aħna favuri li natukom iktar informazzjoni fuq dan il-proġett, speċjalment jekk intom tixtiequ iktar informazzjoni. Grazzi. Tajjeb, mela, issa nixtieq li ngħaddu s-sessjoni in kamera, dawk li minnkom li mhux supposta din hawnhekk, ġifieri ntikom ftit ċansa biex toħorġu mill-kamra.